Dear colleagues, please, may I ask you to take seat? Eżis kollegi, ċirċubkom, sibu postkom. Aħ, ah, nilqawkom għal-konferenza interparlamentari fuq il-koordinament ekonomika u stabilta u koherenza fl-Unjoni Ewropea fil-qafas tal-ġimma parlamentarja tal-Unjoni Ewropea. nilqawnek il-membri tal-parlament, nilqawnek il-president tal-parlament, Jott tajjani u l-kellim tal-kamra rappresentant Malta Angelo Andrew Farrugia li u kola u Fosna u kosur Don Bonbroskis illi huwa iċ-ċer tal-unit għal netwerk ta' istituzzjonijiet fiskali. Aħna għanna u koll zewġ kelima distinti mill-Parlamenti Nazjonali Paolo Gualieri Paleotti, mill-Senat Taljan, eh, ma' Sur Brackman, mill-Komitat tal-Budget tal-Bundestag Ġermaniż. E kif tafu, aħna qegħdin nifokaw l fuq skambju tal dejjat ta' dak li msejjaħ eh, il-Fiscal Compact fuq il-tfassil ta' politika hekk kif għandna mnizzel fit-trattat, stabilta, koordinament u gvernanza fl-EMU. Aħna wkoll nafu dan bħala trattat f'artiklu 16 jgħid illi b'ħames snin ta' dħul fis-seħ bazi ta' evalwazzjoni eh, u skont il-regoli ta' implementazzjoni, il-prassi meħtieġa ser jittieħdu fuq il-fużul tal-Unjoni Ewropea u t-TFU bilan illi ninkorporaw is-sostanza ta' dan it-trattat fil-qafas legali tal-Unjoni Ewropea u allura dan il-lan u għaxxew għaw xira illi għanna ċans illi l-lum il-ġurnata innaqsmu dawn l-esperienzi bejnietna dwar it-twettiq ta' dan it-trattat bilan illi naħdmu lejn lejn politika ekonomika ktar koordinata imma nsibx hemm bżonn nifakkarkom ta' kif jimxu l-affarijiet fuq livell prattiku intu tistgħu titolbu biex titkemmu bil-formola xirqa. Eh, allura nistgħu nduru lejn il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani. Iva, grazzi sew Roberto membri onorevoli tal-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlamenti Ewropew, Parlament Ewropew, speaker tal-Kamra tal-Parlament ta' Malta Nxu Farrugia, e, Vice President Dombrovskis, il-ċerta Unit Tok tal-Istituzzjoni Fiskali, e, Sur Eskriva, Eżis Senatur Guerrieri, membru tal-Komissjoni Komitat tal-Budget, senat Taljan, Onorevoli e, tal-Bilanċ tal mundestag Eżis Roberto. L-ewwel net nixtieq ingrassja l-Presidenza Maltija tal-kooperazzjoni illi kellna magħhom għal eh, dan il-diskussjoni tal-Fiscal Compact Treaty. Jiena nixtieq nawgura Malta kull suċċess fil-xhur li ġejjin bħala Presidenza tal-Konsil tal-Unjoni Ewropea. Intom tistgħu isserħu fuq l-impenn tal-Parlament biex intom tirnexxu fl-ewwel Presidenza tagħkom tal-Unjoni Ewropea. Aħna l-lum ħankunu għetni nidibattu nagħmlu skambju ta' informazzjoni l-aħjar prassi fuq l-implementazzjoni tal-Fiscal Compact. Dan huwa eżerċizzju utli sabiex insaħħu l-kooperazzjoni li hemm bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlamenti Ewropew fuq il vernanza ekonomika tagħna biex intejbu il-responsabilità demokratika. Mela, ħanaqleb għal Taljan. Dawn il-jiem huma dedikati għal analiżi tal-kapaċità tagħna ta' gvern tal-ekonomija Ewropea u tal- kemm qrib iċ-ċittadini u l-imprizi. Mhuwiex eżerċizzju teoretiku, hawnhekk hawnhekk qed inserħu fuq it-kabbir u ħolqien ta' x'postijiet ta' xogħol fl-Ewropa u hija dik illi ċittadini jistennew minna. Il-kriżi sfortunatament mada ma għana maħaqniex u it-kabbir għadu debbali għadu fjak. Aħna xogħol jomina sisa u mhuwiex biżejjed għandna l-qatt li qed jiżdied meta qed inqabru mal-Amerika. Il-emerġenzja tal-qatt irid ikun fiċ-ċentru tal-sibijiet tagħna, speċjalment dawk ir-reġuni fejn inti għandek żagħżugħ fuq tnej illi ma jsib xogħol. Minkejja il- statistika pozittiva fuq l-esportazzjonijiet, l-ekonomija reali u imprizi, specialment l-SMEs, xorta għandhom problemi f'aċċess għal kreditu għas-swieq u anki għas servizzi effiċenti. Fid-daw ta' dawn is-sfidi aħna irridu ikonna strumenti xirqa. L-Unjoni ma tistax tibqa' bidja fuq zaqqa tistenna li jmorru l-affarijiet għall veru li sar ħafna ma għat fadal ħafna xnaqfu. Il-Unjoni Monetarja tiġi kompluta skont il-rapport tal-ħames presidenti. Aħna irridu eh, il-Unjoni Bankarja issuq suq wieħed dak digitali u dak dak eh, digitali biex nsemmi xi wħud biss u jiena nixnejt nsaħħu il-situazzjoni ekonomiċi tagħna u naqsu il-żbilanċi u l-inogwaljanzi f'kull wieħed minnhom. Is-sistema tagħna ekonomika titkun waħda aktar kompetittiva. Allura nħossi li sewwa meħtieġ li konna sforzi ieħor ta' nerġa' nevalwaw in-nefqa tagħna lejn investiment u produttiv. U f'dan l-isfond, Il-Parlamenti Nazzjonali għandhom rol importanti x'jaqdu. L-appoġġ tagħhom għal riformi strutturali li hemm bżonn għal tkabbiru għall impigi huwa importanti ħafna. Minajr is-suq ta' xogħol is-servizzi eh, tal-kapitali, eh, minajr l-appoġġ għal SMEs, is-semestru Ewropew kif diġà diskutejna l-beraħ huwa strument eccellenti għal biex ikun hemm dialogu bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u anke għad definizzjoni tal-politika ekonomika li hija neċessarja għall-ekonomija tagħna. U għal semestru se jkun dejjem iktar eh, effettiv jekk jiġu diskussi b'mod demokratiċi u b'din il-vizjoni, aħna qed niddiskutu fuq il-Fiscal Compact, illi hija waħda mill-pedamenti tal-governanza ekonomika tagħna. Nafu li huwa trattat komplikat illi hemm bżonn li jkun hemm eh, budget pareġġat u irid ikun hemm mekkaniżmi awtomatiċi ta' korrezzjoni. U eh, dan il-qafas komplikat eh, ta' regoli eh, mhux qed Eh, mhuwiex faċli li wieħed jifmu għaliex ħafna pajjiżi wkoll għad għandhom ħafna diffikultajiet biex jifmuh. U għal din ir-raġuni jiena nħoss li huwa importanti illi l-Parlament Ewropew anki l-Parlamenti Nazzjonali jagħmlu skambju ta' esperjenzi u fuq l-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli. X'ħadem u li ma kienu u x'diffikultajiet sabu x'kien l-impatt fuq l-istabilizzazzjoni tal-finanzi pubbliċi xkien l-istimolu li ħassew għal-riformi u specialment naraw jekk hemmx bżonn ta' aġġustament biex nistimulaw dejjem iktar tkabbir l-impjiegi l-ekonomija reali, naturalment eh, b'rispett tal-finanzi pubbliċi. Biex nitkellem bis-sinċerità, jiena ma naħsibx illi għandu jkun hemm kontrast bejn austerità u flessibilità aħna fl-Istati Membri tagħna għandna bżonn innaqsu l-ispiża pubblika. Ma nistgħux naħlu l-flus sempliċement biex nikkuntentaw iċ-ċittadini u biex nirbħu l-voti. Imma fl-istess ħin irridu anki nirsolvu il-kontijiet pubbliċi. E, u dan rridu namluħ però billi jkun hemm appoġġ tal-ekonomija reali, tal-industrija, tal-intrapriża, tal-professjonijiet, tal-agrikoltura, tal-kummerċ u tal-artiġanat. Inkella nkunu qegħdin nissugraw illi e, nkunu qegħdin inħarsu il-problema bajn waħda biss, hemm bżonn irridu namlu iż-żewġ affarijiet, irridu ġifiri nifrankaw u ma naħlux, però fl-istess ħin irridu nejnu l-industrija u l-intraprizi u dak kollu li jirriprezenta l-ekonomija reali. Aħna għanna bżonn għal dastant aġġustamenti biex nistimolaw it-kabbir u l-impiegi Eh, u li kunem eh, finanzi pubbliċi eh, f'saħħithom. U kif qal il-Viċi President Dombrovskus fil-laqa tal-Eurogrupp u tkellem fuq l-applikazzjoni ta' rapport ta' trasposizjoni tal-Fiscal Compact fil-leġislazzjonijiet nazzjonali. Dan huwa importanti ħafna li jsir. Irridu noħorġu minn din is-sitwazzjoni minn din is-sitwazzjoni rridu naqsmu għax mara, ma nistawx nibqu nofs triq, aħna tlaqna minn naħa waħda rridu naslu n-naħa l-oħra, u għek nibqaw fin-nofs, Umbat inkunu qed nirriskjaw illi eh, nerqu meta l-ilma ikunu li ħafna. Eh, għax bekk u koll ikunu qegħdin nitilfu għax l-istrateġija politika tagħna tiġi superata. Għanna bżonn għal daqstant l-istimuli għad kabbir, għanna bżonn eh, finanzi pubbliċi solidi, brispett tal- ċittadini wkoll u għal din raġuni huwa importanti li ninvolvu il-Parlamenti Nazzjonali anki. Kull wieħed minna għandna kompetenzi, għandu kompetenzi differenti. Imma f'din il-ġimgħa huwa daqshekk importanti li aħna nqablu l-opinjonijiet tagħna fuq fuq fuq suġġetti li mhumiex fuq l-finanza, mhux fuq affarijiet tal-elit, imma fuq affarijiet li rigwardaw il-ħajja tal ċittadini tagħna, speċjalment dawk illi qegħdin jgħixu f'kondizzjonijiet ta' diffikultà ekonomika għax aħna id-dmir tagħna huwa dak li niproteġġu e, il-minu dajef u li ma nħalluhomx lura. Jekk meta aħna e, e, nemnu fil-ekonomija soċjali tas-suq għax hemm il-tupek fit-trattat, aħna nikkonsidraw is-suq bħala strument biex namlu politika soċjali. Il-suq mhuwiex lan aħari, huwa strument biex namlu politika soċjali biex inkun nistgħu nħarsu lejn ċittadini tal-Unjoni Ewropea tagħna. Sanaddu għall-Anġlu Farrugia, il-kellim tal-Parlament ta' Malta. Fidejk. Grazzi sur Gualtieri, ta' sewa tmexxi ma' tajjeb ta' indi president tajjeb tal-Komitat Ikon fil-Parlament. Grazzi ħafna ta' xogħol tiegħek u ta' involviment tiegħek ukoll favur ta' l-ekonomija tagħna u favur xittadini ċittadini tagħna. Jek, ma' konx nagħmel Thank you, Chair. President Tajani, honorable members of the European Parliament. Parlament Ewropew, ovvjament, membri onorevoli tal-Parlamenti Nazzjonali. Jiena tassew onorat illi jatawnek biex nindirizza din l-udjenza tan distinta Palla parti minn dan l-attività intraparlamentarja tal-Presidenza Maltija tal kunsill Jiena nixtieq ningrazzja minn qalbi lil kulħadd talli jaċċettajtu illi tieħdu sem f'dak li jiena nittaba li se jissarraf konferenza interparlamentari b'suċċess. Ejja ngħidu l-affarijiet kif huma mill-bidu. Permettu li illi nirringrazzja u nifraħ livell eċċellenti ta' kooperazzjoni bejn il-Kamra ta' Rappresentanti ta' Malta u anki l-Parlament Ewropew. Fil-fatt kelli kelli għamijak su president qabel fejjina qatt nispjega ftit kemm importanti għalina din sabiex niksbu riżultati. Kemm fuq il-livell eh, politiku u ma fuq il-livell amministrattiv. <coughs> Biex din il-laqasseħ Nittama wkoll illi jimbira diskussjonijiet mill-konferenza tas semestru Ewropew kienu utli u illi nistaw inkomplu naħdmu li biex nibnu fuq dak illi seħ il-bira fil-konferenza tal-lum. Din hija opportunità biex naqdu ninaqdu bħala rappresentanti fuq kull livell nazzjonali, livell nazzjonali tal-parlamenti tagħna, kif ukoll fuq livell tal-Ewropew tal-Istati Membri. Biex niddiskutu l-politika budġetarja u kwistjonijiet oħrajn illi jaqgħu taħt it-trattat fuq istabilità, koordinament u gvernanza fil-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Sinjuri, aħna l-lum edin hawnhekk din is-sala. Fi żmien meta ngħidilkom id-dritt ikolli ngħid l-Unjoni Ewropea. Qed twitċa mal-lar kriżi minn mindu twaqfet. Il-numri ta' sfidi illi huma ħafna, nistan semmi xogħol minnhom huma bla preċedent għandna l-Brexit, għandna l-problema tar rifugġati l kriżi ta' migrazzjoni, għandna l-problema tal-estremizmu u terrorizmu li qed jibdwem kull ma jmur, għandna euroxettiċi, Kif għal President Tajani qabel għanna il-problemi ekonomiċi u finanzjari illi għedin naraw espressi minn xi stati membri tal-Unjoni għandha l-miżuri tal-awsterità u l-effetti tagħhom fuq l-iktar vulnerabbli. Aħna nafu li faqar qed jiżdied kull ma jmur. U sfortunatament kif qed qabel di mhix lista kompluta. Iżda l-ar ħaġa Li, kolli ngħid. U kif l-Unjoni Ewropea provat indiritti dawn l-sfidi għax mhux dejjem brit ċittadini li tista' tkun effiċenti. U di ħaġa tħassibna ferm. din miġ effettiva bizzejet jew suda bizzejet u dan nawwar għal fiduċa tal-ċittadini tagħna. U minħabba fek dan din affettwa il-relevanza tal-ħajja ta' kuljum ta' dawk bħala parlamentari nirrappreżentaw. Barra minn hekk nixtieq ngħid illi stati membri tal-Unjoni Ewropea infushom ma fil-fatt ma jpoġġux id-differenzi tagħhom f'ġemp biex indirizzaw is-sfidi illi jistgħu jaffettwaw l-Unjoni Ewropea kollha kemm Biex iwittu triq kemm jista' jkun malajr sabiex inkunu nistgħu nwasslu riżultati konkreti flimkien għalġit ta' kulħadd fil-familja tagħna ta' pajjiżi, ġifieri l-Unjoni Ewropea. Nofsa ta' dan ix-xenarju diffiċli. Il-prioritajiet tal-Presidenza Maltija tal konsil tal-Unjoni Ewropea inħoss illi huma rilevanti immens meta niġu biex niksbu kol riżultati possibbli u pozittivi fil-oqsma differenti li l-Unjoni Ewropea qed tipprova tissielet magħhom biex tmexxi l qoddim Per eżempju, migrazzjoni, is-suq wieħed, is-sikurtà, l-inklużjoni soċjali, il-politika tal-ġirrien tal-Unjoni Ewropea u s-settur marittimu. Mod parallel, din id-dimensjoni se tikkontribwixxi biex ma jkunx hemm din id-diskussjoni u ma jkunx hemm informazzjoni għal dan l-arfin li għanna. Barra minn ikrit ngħid li l-dimensjoni parlamentarja ehm, tista' timrovi laqda li tanti hemm meħtieġa f'dan iż-żmien tan diffiċli. Għaqda u dialogu. Kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq il-livell azzjonali u reġjonali. Aħna ma tafx nsewi li pala parlamentari nistaw immexxu b'eżempju. Aħna rridu meċċu b'eżempju. Li għanna bżonu hija rrida politika fuq kull livell biex insibu kompromessi biex naslu għal soluzzjonijiet meħtieġa biex nindirizzaw l-sfidi b'mod l-iktar komprensiv possibbli. Senjuri. Permezz ta' dawn l-effetti ta' konsegwenzi li kellna mill-2008 kif tafu meta kellna il-kriżi ekonomika u finanzjarja li għadhom sejrin għallar, il-għawċ um, tagħna ekonomiku għadu ma intemx imma għadu. Huwa biss permezz ta' kooperazzjoni effettiva nistgħu nindirizzawhom u bond kollettiv namlu xi ħaġa biex noħorġu iktar b'saħħitna. Irridu nagħtu riżultati konkreti jekk iridu li ċittadini tagħna jsaħħu l-fiduċja tagħhom dak li jiena referejt qabel stabbiliment politiku u li nikkonvinċu kull wieħed waħda minnhom illi l-Unjoni Ewropea huwa proġett illi jbenefika kull wieħed u waħda minna. Aħna rridu nuru iktar solidarjetà irridu illi konna terminu illi jintuża fil-qasam tal-migrazzjoni li jiena nħoss illi wieħed jista' juża fil-qafas ekonomiku finanzjarju solidarjetà lejn stat membru li jesperjenzaw id-diffikultajiet u solidarjetà lej kull persuna li qed jgħixu l-isfel mill-linja ta' povertà jew ma' friskju ta' faqar Skont l-istatistika jinnna referi tal eurostat per eżempju, n-numru ta' persuni li eh, huma friskju li jaqfu l-faqar jew t-esklużjoni soċjali fi 28 stat membru. U hija disgrazzja. Issa, tella għal xi 34% fl-2015. Aħna eletti direttament minn nies. Aħna nirrepreżentaw il-poplu, aħna nirrappreżentaw interessi tagħhom. Aħna rridu nkunu l-leħen tagħhom. U aħna naqdu għom permezz tal impenz politiku tagħna. U d dajni dan u għallan ehm, tagħna illum. U għalek aħna nirriflettu dan il-lan. U għalek il plastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali, it tini punt fuq l-agenda. U importanti bħala riżultat tal-kriżi ekonomika u finanzjarja riċenti li eh, kellu effetti negattivi ħafna fuq ħafna stati membri. Il-qat, aħna diskutejna dan flimkien, il-qat, fost iż-żazat. Spara l-fuq. Spara l-fuq. U anki xogħol prekarju. Zdiet. U dan, dan laqat ħafna persuni vulnerabli madwar l-Unjoni Ewropea u eh, daħ fisser illi kellna bżonn iktar nħasur lejn id-dimensjoni soċjali jien irreferejt għaliha bħala waħda mill-prijoritajiet ta' presidenza tagħna. Politiċi Kol aħna politiċi fil-fatt, politikanti. Aħna ma sawx nagħmlu l-istess balli illi saru fi dawl tal-kriżi eh, ekonomika Kif tafu dakinhar ċertu deċiżjonijiet saru mingħajr biżżejjed konsiderazzjoni tal-impatt devastanti li dan jista' jkollu fuq l-iktar vulnerabbli. Nafu r-riżultati. Ma nistgħux nirrepetu dak l iżball fuq um, suġġett differenti ma' relatat u li um, importanti għal dak li ħna nirrepreżentaw għal aħħar punt fuq l aġenda tagħna illi intom ser ikollhom intom ħajkolkom iċan ċansi diskutu tul is-sessjoni ta' Li aħna għandna bżonn illi nsibu bilanċ bejn l-austerita, miżuri ta' austerita u miżuri strutturali u li huwa wkoll neċessarji għall gvern illi jkun allinjat mal regoli tanfiq min-naħa u anki min-naħa l-oħra illi eh, namlu edukazzjoni u koll xirqa fil-mini ta' protezzjoni fil edukazzjoni ta' kura tas saħħa ta' ħolqin ta' xogħol ukoll l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà, inkluż kif qed jien iż-żgħażagħ illi huma ġenerazzjoni mitlufa tal-lum. Kolledi, kolli nagħlaq. Imma inauguralkom diskussjoni li rendi l-frott. Fejn aħna nistgħu nitnebħu u nħeġġu l nfusna biex nissuktaw fl-isforzi tagħna u iktar progress minkejja l-isfidi li nħabtu wiċna magħhom. Ejja nkunu qalbina. Ejja nsibu wkoll ħeġġa u qlubija biex ġejjini ġejjin jkun iktar promettenti mill dawk is-snita wara l-kriżi. Grazzi. Thank you very much. Grazie. Issa nisimaw. Dombrovskis. Grazie, President. Parlamentari onorevoli, l għannet Grazie. Li nistan kontribwixi fuq dawn l-ideat fuq il-Fiscal Compact u anki koordinazzjoni ekonomika. E permettu li najta għaliex emżon bżonn ta' dan it-trattat. Il-Fiscal Compact mandux jiġi konsidrat bħala inizjattiva waħda, imma bħala parti mill-risposta iktar wiesa tal-kriżi fl-Unjoni Ewropea u fl-Eurozona. Fl-2011 il-kriżi kienet edha għaddejja bisħieħ u il-Kommissjoni kienet qed fittex strumenti biex issaħħa disciplina budgetarja. L-Istati membri wkoll għalet illi dan għandu jimxi it fit mal-mekanizmi li għatu disciplina fiskali. L-aċċess għal mekanizmu ġi sar kondizjonali fuq eh, approvazzjoni ta' trattat u anki b'rispett tal-Fiscal Compact. E għatem biex jati ordni fiskali u jati bħala ta' for forma ta' ankora fiskali. Dana jinkludi u koll istituzzjoni fiskali indipendenti nazjonali biex ikun hemm qafas fiskali biex jiżgura rispett tal-patt ta' stabilità. U trattat bejn l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea. E l-approċċ intergovernamentali ma kienx laqas l-għażla preferita tagħna. Issa, nishti namel żewġ kommenti. l net il-tisħiħ tal-loqsfa nazzjonali ma jaħdmux mod istruzzjonali. Il-patta stabilità u tkabbir huwa l-istrument prinċipali għal koordinazzjoni tal-politika fiskali li huwa parti mis-semestru Ewropew li aħna diskutejna l-bera. Il-pat, però, jista' jipreskrivi azzjonijiet biss u għalhekk għandna aħna Zidna l-koordinazzjoni ex ante, eh, specialment fil-Eurozona, e two pack U l-Istati membri irridu jgħatu pjanijiet tal-budget. U dawn il-pjanijiet huma eh, analizzati minnaħat tal-Kommissjoni u diskussi bejn il-Ministri tal-Finanza qabel ma jiġu approvati il-budgets nazjonali. Din pratika wkoll tefaċilita il-dialogu ma l istati membri. U bejn il-parlamenti u koll. <clears throat> Il-parlamenti nazjonali u il-parlament Ewropew jistaw jistidnu l-Kommissjoni eh, biex tiġi u t-prezenta l-opinjoni tagħha. Il-koordinazzjoni iktar għawija għall-Eurozona hija mod biex niżguraw politika fiskali iktar għawija. Eh, L-involviment minn qrib tal-parlamenti nazzjonali huwa kruċjali. L-autorità budgetarja hija waħda mill kompetenzi principali tal-parlamenti. Il-parlamenti nazzjonali e, jimplementaw il-politika fiskali skont il-patta il eh, stabilità u semestru. Il-koordinazzjoni mal-gvernijiet fuq il-miri ta' dejn u tal-infiq. E tini konsiderazzjoni hija l-emerġenza tal-Konsilli Fiskali Indipendenti. Kien hemm ftit minn dawn l-istituzzjonijiet attivi fl-Stati membri qabel it-trattati u issa eh, hemm skont il-leġislazzjoni Ewropea eh, illum kważi l-Istati membri kollha għandhom dan il-Kunsill biex jagħtu pariri. Dawn il-Kunsilli Indipendenti Fiskali kienu importanti fil-proċessi tal-budget fl-Unjoni Ewropea kollha u dan għen tejbu ir-rispett tar-regoli fiskali u biex ukoll jagħtu sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. Il-ħidmiet essenzjali kienu li jkun hemm regola tal-budget u korrezzjoni jkun hemm devjazzjoni mill-mira Eh, Fikli klim ieħor. E, il kommissjoni ta' tirin korrezzjoni biex jiżguraw effettività il kommissjoni eh, inkludiet eh, ħtiġijiet bħala parti mill-Fiscal Compact. Il-Fiscal Compact introduċa anki il-prinċipju comply or explain. L-autorità għandhom jew isegbu il-rakkomandazzjonijiet tal-istituzzjonijiet jew nkella jispjegaw jekk ma jistawx jisegwu dawn ir-rakkomandazzjonijiet u rridu jispiegaw għaliex. Dawn għandhom ikunu anki miftuħin mhux biss tal-informazzjoni. Il-konsilli fiskali indipendenti huma mażulin b'mod attent ħafna. L-esperjenza bil-konsilli fiskali espira uh, eh, il-Fiscal Board reċenti li huwa korp illi eh, kontribwixi għal regoli fiskali. Nala kem tej dak li issa sejġi minister qoddim. Il-Kommissjoni ġiet mitluba ta' te rapporti fu e dispozizjonijiet biex tinkludi il-regola tal-budget fil-ordni domestika. Il-Kommissjoni ħadmet flimkien mal-Istati membri biex tagħmel evalwazzjoni rigoruża u oġettiva. Kważi lest dan ir-rapport u għandu jiġi publikat fil-ġimgħat li ġejjin. Se jservi dan ir-rapport bħala biex jagħti fatti u evalwazzjoni tal-dispożizzjonijiet fid-dispożizzjonijiet nazzjonali nittama anki il se ta' riflessjoni kollettiva fuq kif nistgħu nsaħħu il-qafas Ewropej fiskali. U fost affarijiet oħra l-inkorporazzjoni tal-Fiscal Compact fil-liġi Ewropea illi u għan ta' trattat u għanna inkunu anki għandi għandu jiġi evalwat legalment, b'mod attent. Grazie ħafna il-President. Viċi President Dombrovskis nifhem li inti għandek issa tattendi trialogu importanti. Essa nati il-mikrofonu lil President tal-Istituzzjonijiet Fiskali Indipendenti. President, membri tal-Parlamenti Nazjonali u Parlament Ewropew, grazzi tal-imstedina illi nishti anki li ringrazzja il-Repubblika tal-Malta. Dan u onura lija bħal Life Eyes li li jihdu sem din il-konferenza interparlamentari fuq il-Fiscal Compact bħala parti mill-politika nazjonali. L-IFIs f'ħafna kazijiet huma in tal ġew maħlu qabel fiscal Compact u peress u minkejja li ma tantx ilhom jeżistu aħna diġà għandna esperjenza biex naħdmu fil-qafas tal-Fiscal Compact. Minn din l-esperienza li akkumulajna, nixtieq insemmi żewġ karatteristiċi importanti tal-Fiscal Compact illi aħna nħossu li huma l-iktar importanti. L-ewwel net l-attenzjoni li natu għas-sorveljanza u l-monitoraġġ e, illi waslu għal prinċipi komuni biex jiżguraw l-effettività tagħhom u t-tini il-kapacità biex nadattaw il regoli tal-Unjoni Ewropea għal speċifiċitajiet nazjonali. Il-pajjiżi jistgħu jinkludu l-partikolaritajiet karatteristiċi tagħhom waqt li anki e, jirrispettaw il-liġi u jirrispettaw anki il-prerogativi tal-Parlamenti Nazzjonali. Kif intkom tafu, il-fiscal compact iġib ħafna elementi fl-imkien, ma l-lum qed nitkellem fuq il-kontest kostituzzjonali fejn isiru il-deċiżjonijiet u fuq il-ownership tal-impenji. Ħafna drabi il- dawn huma jirrigwardaw eh, decimali eh, fejn jiddevjaw mill- minn rakkomandazzjonijiet. Aħna fin-network nħossu illi hemm bżonn orientazzjoni iktar ċara u l-fokus għandu jkun fuq il-riformulazzjoni eh, tal-oqsa fiskali nazzjonali u l-impenji tagħhom. Modell ibbażat bazat fuq il- compliance kienet insuffiċenti bħala prevenzjoni ta' krizi jew biex tipromovi anki l-finanzi pubbliċi. L-istituzzjonijiet minna ħal oħra huma rekwizit għal eh, politika fiskali. Għalix l-istituzzjonijiet nazjonali u parlamenti jistaw jgħadu r-rol tagħhom f'dan il-proċess. Ir-regola il regoli u sorveljanza jieġu inqas importanti u d-deċiżjoni fiskali ma ma diex tiġi konsiderata bħala pożizzjoni miċ-ċentru. Tieni, għaliex b'dan il-impenn minnaħa tal-istruzzjoni nazzjonali f'dan il-proċess il-politika fiskali tista' twessa l-ambitu tagħha tal-għanijiet. U importanti għall-efficienza u għall-kwalità tal-finanza pubblika li tkun anki parti mill-agenda. Meta wieħed iqisu koll l-sfidi tal-performance fit kabbir l-ispiża tal-gvernijiet huwa il-45% tal-budget Ewropew. Għal daqstant meta aħna jkollna efficienza minn din l-ispiża jista' jkollha pis fuq l-attività ekonomika u l-benessri. Għal dawn ir-raġuni l-impenn minn naħa tal-parlamenti nazzjonali, l-IFIs nazzjonali f'kull stat membru u kruċali biex nimplementaw l-istabilità tal-politika fiskali flimkien mal-effiċenza mal-ispiża eh, orientata fuq l-efficienza u l-politika fiskali għandhom eh, ikunu jistaw eh, jamlu ġestjoni aħjar eh, u għanki fl-istruzzjonijiet. Dan huwa l-isfond. U fuq dan il-fiscal compact kien pass pozittiv għamel differenza fil-modell tal-governments tal-politika fiskali billi prom muova l-ownership nazjonali ta' disciplina u dawn inkludu anki istituzzjonijiet indipendenti fiskali bil-monitoraċ tal-pat tal-tkabbir u qed jiżguraw projezzjonijiet uh, sinċeri u effiċenti. Minn dak iż-żmien numru ta' IFIs inkiber rapidament u llum kważi kollha il-pajjiżi ħli fil-Polonja u Repubblika Ċeka għandhom din l-istituzzjoni u huma nkoll membri tan-netwerk tagħna. F'ħafna pajjiżi dawn huma istituzzjonijiet li ġew maħluqa minn ġdid Aħna għadna qegħdin nitalmu u l-interess tagħna li nisolvu problemi prattiċi. U biex nizguraw anki l-aċċess għall informazzjoni fir risorsi finanzjari b'indipendenza funzjonari funzjonali. U l-IFIs għadhom qed jaħdmu fuq dawn l suġġetti L-istituzzjonijiet tagħna u regoli parti mill istoria Il-finanzi għandhom bżonn ukoll oqsfa eh, fiskali fuq livell nazjonali. U il-prassi budgetarja huma bbażati fuq regoli u arranġamenti fl-amministrazzjoni pubblika. Il-progress f'dawn il-kwistjonijiet ma kienx u l-istess f'kull pajjiż. Irridu nagħtu iktar attenzjoni għall-implementazzjoni fuq livell nazzjonali, b'mod partikolari Dan ma però pass fid-direzzjoni tajba lejn l-istituzzjonijiet u ownership nazzjonali. Waqt li dawn l-istituzzjonijiet jistgħu jkunu ta' benefiċċju għal kontribuzzjoni li jistgħu jagħmlu għas sostenibilità. Irridu nagħmlu iktar sforzi, però eh, biex nkomplu dan il-approċ, aħna ħedġu l-Kommissjoni biex tkompli tagħmel monitoraġġ trasposizjoni tal-Fiscal Compact kollu kemmu. U dan għandu inkludi anki l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni internazzjonali tal-IFIs nazjonali. U dan l-eżerċizzju għandu jeżamina il-ħajja ta' kuljum kif dawn l-istituzzjonijiet għandhom il-mezzi u l-kapacità biex jeżerċitaw l-indipendenza tagħhom biex jeżerċitaw il punzjonijiet taħt il-Fiscal Compact kont kif eh, huma uh, autorizzati mill-Istati membri. L-Istati membri minna l-oħra għandhom ikollhom fiduċa fil-kapaċità ta' dawn l-istruzzjonijiet u biex jiffaċilitaw anki it-ħaddim tagħhom bla problemi. Fl-aħħar nixtieq ngħid xi ħaġa fuq regoli fiskali. Fuq livell Ewropew, jiena rrid ngħid illi il monitoraċ prattiku ta' dawn il regoli il juma fil-Fiscal Compact hija ħidma diffiċli. U veru illi kull pajis għandu daċċejn ta' marġni ta' manuvra biex jadatta e il regoli dak li nasejħu l aħna mekanizmu ta' korrezzjoni biex jħares lejn il-situazzjoni speċifika tijaw. Pero il-bazi tal-Fiscal Compact għadu komplikat minkejja sforzi biex nisimplifikaw dawn ir-regoli għadhom ibbażati fuq regoli u strumenti u proċeduri komplikati. L-NTO, riskju ta' sostenibilità, output gap, devjazzjoni, dawn huma eżempi tal-komplikazzjoni ta' dawn il-pjanijiet. Ħafna drabi anki l-esperti sibuhom diffiċli. Barra minnek, life ifis jistaw jamlu monitoraċ ta' regoli u aħna għedin nikontribwixxu biex dawn li regoli jistaw dejjem iktar ċessibli. Minkejja da, aħna nħossu illi kemm il-ownership tal-regoli fiskali kif ukoll l-effettività tal afas fiskali jista' jibbenefika milli ikun hemm iktar semplifikazzjoni. Tihdu passiv f'din id-direzzjoni, però fl-opinjoni tiegħi għad ħafna X'namlu biex intejbu il-network tilqa l-fatt illi il-European Fiscal Board jista' jagħmel eh, evalwazzjoni jagħmel suġġerimenti fuq il-taddim tal-fiscal framework. L-esperjenza li aħna diġà bnejna fil monitorasta ta' dawn ir-regoli jistgħu jkunu tajnuna hawnhekk biex naraw li muma n-nuqqasijiet prinċipali tal-qafas fiskali fil-forma tiegħu attwali. Nkun nistaw anki nidentifikaw eh, xi titjib li jista' jsir. Aħna resti nagħmlu kontribuzzjoni tagħna għal-ħidma fuq l evaluazzjoni indipendenti minnaħa tal-bord. Ninkonkludi billi najt li jiena lest u tal-network u kol biex inkompru nikkooperaw ma l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u mal-parlamenti nazjonali u kol fil-fat il-parlamenti għattu internazjonali. U dawn huma importanti u koll għax l-accountability hija Dawn huma istituzzjoni importanti għas-soċjetà kollha kemm Grazie ħafna. Now, grazie. Issa ngħaddi l-kelma lil Paolo Guerrieri Paleotti, il-membru tas-Senat Taljan. Grazzi, President Gualtieri. F'din il-preżentazzjoni qasira se nindirizza tliet suġġetti jew l l-ewwel nett, meta u kif l-Italja ddaħlet il-kompakt fiskali. It-tieni net l-esperjenza konkreta tagħna bl-implementazzjoni tal-kompakt u f'sens aktar rusa l-Stability Growth Pact. u mbagħad it-telet net xi proposti dwar ir-reviżjoni brabta mal-implementazzjoni tal-kontenut tal-Compact fid-dawl tal-esperjenza li kellna aħna bħala pajjiż. L-Italja adottat regola skont il-Fiscal Compact bl-istatus kostituzzjonali f'April 2012 Anke qabel dan kienet ratifikat il-kompakt fiskali. Skont din ir-regola l-ġdida, il-budget strutturali irid ikun bilanċat jew b'surplus meta jiġi korrett għal waħda mill-miżuri temporanji. Jekk id-dejn strutturali jeċċedi l-limitu tal-EU, it-target għandu jqis allura l ħtieġa li wieħed inaqqas l-eċċess skont il-miri Ewropej. Aħna għandna kunsill indipendenti, l-Uffiċċju Parlamentari di Bilanċo, li jiġi mwaqqaf biex jagħmel superviżjoni tar-regola budġetarja u skont il-proċedura kontemplata fil-kompaks fiskali isegwija din. Skont il-liġi komunitarja hemm żewġ eċċezzjonijiet eh, għal dawn ir-regoli l-ewwel nett hija f'każ ta' reċessjoni severa fiż-żona euro jew l-Unjoni in ġenerali u t-tieni fil-każ ta' avvenimenti straordinarji li jmorru lil mill-kontroll tal-gvern u li jistgħu jaffettwaw il-finanzi pubbliċi, inkluż diżastri naturali, kriżi finanzjarja. Però u x'inhu? Proċedura rigoruża eh, edemmek biex tippermetti l-gvern eh, li jonvoka dawn il-klawżoli. Il-gvern irrid jitlob il kummissjoni biex eh, tibbat rapport lill parlament u din it-talba taħtieġ l-approvazzjoni ta' kemm is-Senat u l-Kamra tad-Deputati maġġoranza assoluta ta' voti. Se nitkellem issa dwar l-esperjenza tagħna bl-implementazzjoni tal-Compact mill-2012 meta bdejna ġifieri l-Italja bdiet bit-trasformazzjoni radikali organizzata fuq żewġ livelli. L-ewwel nett niddejna din ir-riforma radikali bdejna bis-sistema tal-pensjoni li l-Kummissjoni evalwat bħala l-aktar sistema sostenibbli għat-tul fost l-Istati membri. It-tieni net implementajna aġġustament ewlieni tal-finanzi pubbliċi li bekk naqqas beda jnaqqas id-deficit tagħna f'kelma waħda ġifir nistennew li din is-sena fl-2016 insomma it-tnaqqis kien ta' 2.4 perċentwali u issa għat-tliet snin li ġejjin il-programm se jkompli jara tnaqqis tajjeb fil deficit fit-tmiem dan il-perjodu ta' tliet snin irridu nilħqu l-anijiet tal-medium term ta' budget eh, bilanċjat. Dan flimkien ma' riformi, politika fiskali responsabbli wkoll dan diġa wassal għal ċerti riżultati. L-istatistika dwar żieda fl-impjiegi u tkabbir impjiegi atturi. Eh, L-applikazzjoni tal-kompakt fiskali mbagħad aħna bħal pajjiżi Ewropej oħra xikoltant kon qegħdin nipposponu l-għana ħari ta' budget bilanċjat. U rridu niftakru li f'dan il perjodu fost il pajjiżi ewlenin fil-Ġermanja biss il-kompakt fiskali sab applikazzjoni stretta u sħiħa. Aktar riċentement l-Italja użat ukoll il-flessibilità tal-patt għall-implementazzjoni ta' riformi strutturali sinifikanti apart investiment pubbliku minn banda u mill banda l-oħra indirizzajna l-ispejjeż kbar marbutin mal-immigrazzjoni u t terremot riċenti fiċ-ċentru tal-pajjiż l-introduzzjoni tal-flessibilità hawnhekk kienet ħaġa pożittiva għaliex fil-kastana l-flessibilità kienet tikkostitwixxi inċentiv għal aktar investiment u riformi. Jiġifieri ma naħsibx li l-flessibilità għandna nqiswa bħala mod kif wieħed jiżgiċċa mid-disciplina fiskali. Sentikom eh, xi kummenti oħra fid-dawl ta' din l-esperjenza li kellna aħna. U ovvjament anke fid-dawl tal-esperjenza ta' pajjiżi oħrajn. biex nartu daqxaj ta' perspettiva kif wieħed jista' juża l-kompakt. M'hemmx dubju li l-kompakt fiskali, l-introduzzjoni ta' din it-tip ta' regola fiskali eh, tejbet it-tip ta' ambjent ambjent li huwa aħjar mill-li kien fil-modi issa, però wieħed għandu jżid ukoll li qabel l-integrazzjoni tal-kompakt fiskali hemm bżonn ċerti riformi u reviżjonijiet. Għaliex kellna din l-esperjenza aħna, sentikom xi proposti eh, fid-dawl ta' dan l-ewwel nett il-metodoloġija u l-kalkoli biex wieħed jiddetermina l-output potenzjali tal-ekonomija nazzjonali, ħaġa importanti għall-implementazzjoni ta' politika din trid tiġi konsidrata mill-ġdid għaliex dan it-tip ta' kalkolu huwa suġġett għal diversi id-dejat li mhumiex sodi il-bilanċ strutturali nnifsu huwa diffiċli li wieħed ibassru u jista' jiġġenera problemi fil-politika wkoll fil-policies. pereżempju preskrizzjoni tal-politika fiskali meta inti tkun trid xi ħaġa oħra. Din id-dib ta' preskrizzjoni jaf tagħmel aktar ħsara fil-fatt f'ċerti oqsma u t-tieni net huwa importanti ħafna li nisħu fuq il-fat li hemm ħafna metodoloġiji teoretiċi li wieħed jista' juża biex jikkalkula l-isbilanċi strutturali. Soluzzjoni tkun li dan il-kunċett tibdlu u flok iddaħħal expenditure rule tkun il-proċedura ewlenija għaliex eh, xi ħaġa bħal din tifhem aħjar aktar trasparenti u tinvolvi xi tip ta' għodda in-nefqa li taqa taħt il-kontroll dirett tal-gvern mhux bħal bilanċ strutturali. U t-tieni net propost oħra il-kalkolu ta' tkabbir potenzjali u l-output gap u d-deficit strutturali għandhom ikunu bbażati fuq orizzont li jmur lil-lin mis-sentejn, xi ħaġa li tuża il-Kummissjoni għad bassir tagħha mill-inqas tliet snin jew aħjar erba' snin b'mod li jkun hemm biżżejjed żmien biex wieħed issaħħaħ it-tip ta' riformi marbutin mal-pjanijiet ta' investiment. It-tielet proposta wkoll il-limiti li joriginaw mill-kompakt fiskali u l-Stability and Growth Pact dawn huma strettu wis għal stabilizzazzjoni effettiva u biex niżguraw li jkun hemm eh, pożizzjoni wkoll aktar b'saħħitha fiż-żona euro. Illum il-ġurnata il-bira aħna smajna li hemm bżonn pożizzjoni fiskali soda fuq livell Ewropew. Hemm bżonn ukoll li nqogħdu attenti wkoll U naħseb li huwa importanti li nindirizzaw jekk hu possibbli eh, forsi nirrevedu eh, kalkoli bħal dawn. Forsi konna xi regola ikbar għal politika ta' diskrezzjoni. Xi ħaġa li xorta waħda tirrispetta il-limitu nominali li però xa tkun xi ħaġa li ssaħħaħ l-efficienza ta' stabilizzazzjoni tal-politika fiskali mingħajr ma tipperikola l-konformità ma' l-SGP u l-finanzi in ġenerali u l-aħħar nett il-flessibilità għandha tkun estiża, speċjalment vizavi l-programmi ta' investiment mill-kalkoli ta' deficit. Minn din il-perspettiva, aħna l-kol kemm aħna narfu li għandna nsaħħu responsabilità fiskali, però din ir-responsabilità fiskali għandha tissaħħaħ fiċ-ċiklu kummerċjali fil-waqt li tagħti lokal ċerta flessibilità xirqa b'mod li jkun hemm appoġġ għall-implementazzjoni ta' riformi strutturali u tixpruna tkabbir ekonomiku. Is-sijida nazzjonali wkoll tar-regola supranazzjonali din għandha dajfa ħafna. Il-Parlamenti Nazzjonali Fi kliem ieħor u l-gvernijiet jistgħu jkunu involuti aħjar din l-inklużjoni tista' tittejjeb. Ħa nikkonkludi biex ma nqgħodx nidħol fid-dettall għax m'hemmx ħin, però nikkonkludi billi ngħid li biex il-pubbliku jaċċetta eh, dan il-qafas tar regoli Ewropej fil-fażi attwali għandna nisħu fuq l-importanza li nsaħħu tkabbir ekonomiku noħolqu impjiegi ġodda, speċjalment impjiegi għaż-żgħażagħ. L-Unjoni Ekonomika kif nafuha hija xi ħaġa b'ħafna laqtiet, jiġifieri l-inklużjoni ġejjiena u l ġejjien tal-kompakt fiskali fil-liġi komunitarja din għandha tmur id-fit ma' koordinazzjoni politika imsaħħa konverġenza aħjar u mpenċar fil-konfront ta' riformi strutturali sostenibbli. Naħseb li t-tġdid ta' pass sostenibbli u ħolqien ta' impjiegi huwa l-aktar mod effettiv kif id-dejn jibqa' sostenibbli. Din hija l-aħjar direzzjoni biex nuru liċ ċittadini tagħna li l-Ewropa tista' tkun parti mis-soluzzjoni u mhux biss parti mill-problema. Grazzi. Thank you very much. Give... Grazzi ħafna. Norbert Brackman, tal kumitat Budgetari tal-Bundestag. President Gualtieri kollegi, Sur Paleotti għadu kif qal li l-Ġermanja tinsab sitwazzjoni speċifika għaliex għal tliet snin issa setet iżżomm budget bilanċat mingħajr djun ġodda u fil-liġi baġitarja l-2017 ix-xejra se tkompli. Dan ifisser li huwa possibbli però xtaqt inżomm ma' ċerti kummenti fuq il-ġejjieni biss. Is-saħħa tal-Ġermanja u tal-Ewropa wkoll. U l isfida wkoll tinsab fid-diversità ekonomika, kulturali, eċċetera tal-Istati membri tal-Unjoni. Dawn id-differenzi fir-realtajiet nazzjonali, sistemi politiċi, ekonomiji. Aħna fl-Ewropa nippruvaw nlaqqaw flimkien dawn l-elementi kollha u ninsiltu benefiċċju bħala komunità. Hija l-sfida li għanna qudiemna. Eh, nippruvaw nitalmu minn dawn l-esperjenzi nsibu kompromessi b'mod li jsiru trattati f'temmijiet u impenji. Eh, dawn huma l-anijiet politiċi tagħna. Il-kompakt fiskali kien tweġiba għall kriżi il-ħsieb kien li insaħħu l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Apparti minn hekk, kontribuxxejna biex insaħħu l-istituzzjonijiet fl-Ewropa u dan wassal għal saħħa ekonomika. Aħna dan ix-xogħol però għadna ma spiċċajniex. Irridu nkomplu nħarsu lejn il-ġejjieni. B'hekk biss jista' jkollna Unjoni Ekonomika u Monetarja li hija xierqa għal ġejjieni. Finanzi stabbli pubbliċi u privati u l-possibilità li niddefendu d demokrazija l-impjiegi u tkabbir. Però dan ma jistax jintlaħaq dan il-lan jekk ma neħdux l-ewwel pass l-aktar importanti, ġifier implementazzjoni kredibbli tal-miżur li ġew maqbula diġà, l-implementazzjoni ta' riformi strutturali u konsolidazzjoni mill-Istati membri kif ukoll superviżjoni serja min-naħa tal-Kummissjoni u l-Kunsill. aħna l ħaġa importanti li għandna hija l-fiduċja. l ewro tiswa biss jekk issib il-fiduċja. Il-trattati qegħdin hemmhekk biex joħolqu din il-fiduċja mhux qegħdin hemmhekk eh, biex joħolqu fiduċja fis-swieq finanzjarji. Eh, il-fiduċja tkun ukoll fis-swieq konsumaturi u l-gvernijiet infushom ukoll. Il-ħsieb riċenti l regoli jistgħu jinkisru dan jista' jimmina l-istabilità tal-Unjoni Monetarja tagħna u l-ar ħaġa hija li dan jipperikola dak li ksibna sissa. U jaf ikonna kriżi oħra. Dan il kunċett li ndajfu r regoli dan idajjef l-Unjoni Ewropea dawn huma idejat li eh, jiżraw id-dubji brabta ma' sostenibilità tal-impenji li għamilna. Għalhekk jiena nitlob lill istati membri, speċjalment il-Kummissjoni Ewropea biex tosserva l-ittra u l-ispirtu tal-kompakt fiskali. Jekk dawn it-trattati dawn l-impenji huma suġġetti għall interpretazzjoni politika, ma jiġux implementati kif xira, dan ifisser li nistgħu nżarmaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Irridu nagħmluha ċara fl-aħħar mill-aħħar. Dan jista' jwassal għal tmiem tal-istituzzjonijiet Ewropej kif nafuhom bħalissa. Dan se iwassal għal dubji fiċ-ċittadini tagħna, dubju jekk nistgħux nikkoordinaw ruħna, jekk nistgħux insegwu r regoli li ħriġna bihom aħna stess. Iċ-ċittadini se jiddubitaw u dan iwissel għal populiżmu u sentimenti u partiti anti-Ewropej. Jekk naraw kif nistgħu insaħħu l-Unjoni Ekonomika u Monetarja hekk kif insibuha fir-rapport tal-ħames Presidenti, nistgħu naraw deskrizzjoni ċara tal-problema reali fl-introduzzjoni. Jiena nappella l-Parlament biex ikompli jimplementa l kompatt fiskali Id-diskussjoni li għandna llum fuq dan il-kompakt bħala bażi jrid ikollha analiżi xierqa tal-problema. Il-Kummissjoni għandha toħroġ bit-tip ta' rapport li huwa meħtieġ bħalissa. Jiena ma nħossx li dan ir-rapport għandu jwassal biex indajfu l-politika fiskali tagħna, għandu jkun hemm rapport li wassal biex il-Komissjoni tiżvolġi r rwol tagħha bħala gwardjan tat trattati. Il-Komissjoni titkun par referi f'logħba futbol li jiżgura li kulħadd iżomm mar-regoli. M'għandix tipprova l-ħin kollu tibdel id-dimensjoni tal-logħba nfisha. Fl-aħħar mill-aħħar fidejn l-Istati Membri L-Istati membri biss jistgħu jiżguraw li jkollhom ekonomiji kompetittivi u finanzi pubbliċi stabbli. Anki jekk eh, ikun hemm konflitt eh, fil-Kummissjoni bejn interpretazzjoni politika u żamma stretta mar-regoli, dan il-konflitt jista' jiġi solvut biss jekk ikun hemm entità indipendenti li toħsib ir-regoli bħalli SM pereżempju l-European Stability Mechanism. Din jaf tkun pass tajjeb biex jittieħdu il-kompetenzi jew l-għanin mill kummissjoni Nagħmel appell il-Kommissjoni u l-pajjiżi wkoll biex ma jinsewx l-arloġġ l-istat ta' dejn fiż-żona euro fost l-istati membri kollha hemm medja hemmhekk ta' aktar minn 94% tal-GDP. Iż-żona euro tibqa' suġġetta għal tibdil fis-swieq u m'hemmx lok eh, biex wieħed jirrespondi għal kriżijiet ġodda. Il-finanzi pubbliċi tal-Ewropa jidhru li huma aktar sostenibbli milli kienu jkunu f'ambjent normali jekk wieħed qis ir-rati ta' interessi qabel il-kriżi mill-2008 għal pajjiżi ta' żona euro ifrankaw aktar minn biljun euro fi ħlasijiet ta' interessi. 250 biljun fis-sena biex inkun preċiż, l cb mhux se jkun jista' jixtri aktar żmien għall-Istati Membri ma jistax jibqa' jagħmel hekk. Li wieħed ikompli jipposponi soluzzjoni mhux mod kif nindirizzaw problemi strutturali u naqqas ta' stabilità. Anzi bil-kontra, b'hekk inkomplu nagravaw il-problema dan bħal ħuġġiġa fejn fejn l-mantużat ikompli ikebbes il-ħuġġiġa. Għalhekk huwa importanti li nimplementaw il-kompakt fiskali minn ma jixtieqx jagħmel dan qiegħed jipperikola l-fiduċja taċ ċittadini tagħna fl-istituzzjonijiet. U nispiċċaw vapur li qed jereq. Grazzi, issa kellna dawn l-opinjoni differenti punta tluq tajjeb ħafna għad diskussjoni li se jkollna nittama li jkun hemm diskussjoni mqanqla. Hemm bżonn niddiskutu jekk ir-regoli jistgħu jiġu mtejba u dan għandu jsir abbażi ta' l-esperjenza u għalhekk qegħdin hawnhekk niddiskutu nibdew bl-ewwel kelliem. Janis Vukans, il-President tal kumitat tal-Finanzi mill-Latvija, partit tal-Ħodor. At two minutes for speaker. Mm-hmm. Uh, thank you, Honorable Chair. Grazzi, um, President. Ħan jitkellem bil-Latvijan. Dwar il-Fiscal Compact u regolamentazzjoni u implementazzjoni l-Latvija tixtieq tinnota il-Compact Fiskali, regolamentazzjoni fil-pajjiż tiegħi ġie implementat b'żewġ atti leġislattivi. L-ewwel kien hemm ir-ratifika għat-ratifika tal-Fiscal Compact illi seħ ġunju tal-2012. Imbagħad kien hemm liġi speċjali fuq id-disciplina fiskali li seħħet fil-bidu tal-2014. Dan ipprovda għall importanza ta' din il- politika fiskali l-pjanar tal-istrumenti, d-disciplina, l monitorraċ u pprovdejna għal ta' kondizzjonijiet illi kien budget tan żmien medju dak il pjat proċess annwali. Ħanna nota tal-fatt illi il-kriżi ekonomika u finanzjarja ġabet il-lezzjonijiet tagħha magħha u aħna kellna l-Fond Monetarju il-disciplina, il-verżjoni oriġinali konna batnija qabel l-2012 wara ratifikajna l-Fiscal Compact u ftul l-approvazzjoni tal-liġi kien hemm emendi li seħħew li jkunu konformi mal-Fiscal Compact u l-kondizzjonijiet eh, kif għal Zur Dombrovskis il-Kummissarju. Skont din il-liġi fuq id-disciplina fiskali, l monitoraġġ eh, saret minn eh, komitat oġġettiv approvat mill-Parlament li kien hemm ukoll diġà bidla fil-kontenut ta' dan il-kumitat. Ix-xogħol tal-kumitat kienu xaqsam ma l-implementazzjoni ta' normi konkreti fil leġiżlazzjoni pereżempju aħna kellna nirranġaw il-kwistjoni tal-disciplina fiskali u aħna rridu naraw jekk dawn ħajkunux konformi mal-proċess ta' preparazzjoni tal-budget skont l-opinjoni li ġi um, ingħata lilna mill-bord ta' opinjoni. U fil-fatt aħna liġi fuq disciplina fiskali tipprovdi għal iktar rekwiżiti b'saħħithom għad deficit tal-budget kif għandna fil-Fiscal Compact u għalhekk aħna kellna diskussjonijiet mal-Kommissjoni Ewropea ħaj ġenera problemi situazzjoni fejn inti ċirkostanzi mhux imbasra jkollok soluzzjonijiet oħrajn illi għandhom jinstabu billi nżidu id-deficit lil-lin mill-rekwiżiti tal-compact. U aħna iffirmajna ftehim ta' memorandum u sissa Latvija zammew ma' rekwiżiti kollha u nittamaw il-rapport li semma mid Valdez Dombrovskis ser jieħu nota ta' dan u mhux se jkun hemm miżuri kontra l-Latvja grazzi. Kristos Tajkuras, Parlament Grik, NPP. Grazzi tassew, l-Ewropa jaddeja minn periodu ibes ħafna kriżijiet multilaterali bosta oqsma fi Franza. U f'ħafna pajjiżi oħrajn. Aħna rridu ħabtu biex ma' dawn il-problemi meta niġġieldu kontra l-kontroll eh, fiskali li mhux qed issir kif suppost u kontra miżuri ta' awtorità billi naddattaw politika vjabbli. U dan minħabba li l miżuri budġetarji huma meħtieġa iżda u mhix l-unika kondizzjonijiet li permettuna li nħorġu minn din il-kriża, kriżi u jkollna prosperità l kulħadd. Mela, l-ewwel binarju li rridu nsegu. Irridu nimplementaw u nsegu politika fiskali li tkun ehm, bis-sens li jkun ta' kwalità mill nqisu ċ-ċiklu finanzjarju ekonomiku. Il Mistox ehm, ninsew li skont il-Fiscal Compact irridu nisqu fuq isru l-bilanċ strutturali tal-gvernanza li jfisser illi il-bilanċ adattat ma' ċikliku billi nqisu il-problema ekonomika, il-problemi ekonomiċi li xi pajjiżi. Pereżempju il-Greċja għandhom l-iktar surplus strutturali fl-Ewropa mill-2013. U dawn huma affarijiet li għandhom jitqisu. Irridu nqisu wkoll il-taħlita ta' politika finanzjarja u nimplementaw għanijiet fiskali billi naqsu it-tassazzjoni ta' negozji u ta' fid-djar billi naraw kif, idu, kif nistaw nkunu uktar efficienti fl-infiq. it binarju li ikun li nipromovu il-skambju ta' politika differenti fejn nistaw nsaxħu l-koezjoni soċjali ma' kull gvern tal-Istat membru sabiex eh, dan jirfaw fidejhom dawn il-miżuri u l-opinjoni pubblika jappoġġaw dan il-miżuri. U aħna rridu nagħmlu sforzi eh, biex eh, korrispondu għall stennijiet tal-ċittadini għal gvern tal-Ewropa ta' Solidarjetà u ta' Bilanċ. Grazzi tassew, Jan Kreiner, Parlament Awstrijak, SND. Eżis kollegi, s sur Tajjani għal xi ħaġa li għamilna ħafna li aħna Eh, li l-qat fi Stati Uniti huwa nofs ta' dak li fl-Unjoni Ewropea u hemm ħafna aktar tkabbir milli fl-Unjoni Ewropea huwa minnu dan. Ejja ħarsu ftit lejn dak li għamlu l-Istati Uniti li għamlu differenti minn minn aħna. Il-livell tal-kriżi, ta' kienet offal tal-kriżi, għalu illi ma importanix fuq il-deficit, ma importanix fuq il-debt ratio, aħna l-importanti huwa il-qat u it kabbir U l-Unjoni Ewropea ma l-oppost. Għalet aħna ma importanix mill-qat, ma importanix mil kabbir aħna deficit biss importana. U death ratios. U għalek speċajna fiex konna li għanna iktar qat mill-għanna fiex Uniti li ma nix kabbir u li għanna l-qat fost iż-żaza illi spara l-fuq. U għanna raġuni bċu 50% ta' bniqsi minn xogħol u dan kważi 10 snin wara li faqet il-kriżi, ġifiri għal kważi l 10 snin aħna għandna qatt fost iż-żgħażagħ illi tantu għoli illi għaz biss wieħed jista' jimmaġina. U ma istituzzjonijiet bħallu mal-IMF, l-OECD, il-Bank Dini, illi mhumiex magħmura magħrufa bħala ehm, istituzzjonijiet kriptokomunisti għalu fl-istess waqt għalu il-modelli ekonomiċi tagħna kienu żbaljati, għamilna xi ħażina. Għaġa naħsibna illi din il-bidġa tal-austerità kienet tkun it tajba x'nabdu. Issa le, ma morna żmerċ, il-modelli tagħna ma ħadmux. Ħad spiċċaw għar mill-li konna, imma l Ewropea xort għadda tgħid il-modelli tagħna eh, huma tajba realtà il ħazina U issa na bżonn niftu għajnejna. Jiena mhux qed ngħid li qed konna xi deficit taċċessiv, eh, iżda jiena qed ngħid illi aħna ma jistax ikun ikollna dan il-qatt kollu. Diskużani qed l-affarijiet kif huma. Imma huwa il qat bażikament injarant illi li aħna rridu naraw. U jekk aħna għadu marru lura d daru nejdu, ngħidu iva mela kollox tersew, kollox mhix ħarir fuq ir-rubini, kull ma rridu nbidlu skorfina l-emmola, imma ser insew nisħaj zbuni qed ċawweċ, da xejn ma qed sew, xi nbidlu hawnhekk. Mem xej minn sew bil-qat, bil-pagi li għet nisma jistaw xej xufuħom, kif għallu l-kollegi tijaj, li l faret jitla, kif jistajk għatna mlu ħagġa zjew. Aħna meċin fitri it-tajba, il-ħazina, fudawni. U aħna rridu nerġaw naħsbu fuq xqed namlu daw l-ħar snin. Li ġifiri rridu noqogħdu niffukaw fuq il-linji ta' politika tagħna. U mhux qed ngħid illi d-dejn ħadd ma ħadd jiġi qawwi qum minnu, iżda aħna rridu nifukaw mill eh, fuq it-kabbir. Alfred Sant. Alfred Sant, Parlament Ewropew Malta. SND. Qabel ma niddeċidu li ndaħlu l-Fiscal Compact fit trattat tal-Unjoni Ewropea, jiena jkolli ngħid li minkejja din il-pass aħna rridu nistaqsu xi mistoqsijiet taqsew ibsin. Bil-Parlamenti Nazzjonali aħna rridu noħolqu diskussjoni u dialogu fuq is-tifsira tar riżultati li jgħidu li għanna bżon dan il-Fiscal Compact, imma dawn kienu strumentali biex insalvaw iż-żona euro u ma relevanti l-lum fil-format eżistenti tagħhom u għaftim intergvernattiv illi ġi firmat fi żmien u sfond differenti ekonomiku bin ftit dibattitu pubbliku u ftit involviment pubbliku. B'kull kejl ir-riżultati ma tkunx kienu barra minnaw. Ejja naħarsu ftit lejn l-aħħar basir tal-ħarifa ekonomika. B'ħafna pajjiż qed ikaxru saqajhom fuq id-dejn id-deficit u l-qatt. Il-merita hija li mhux possibbli inti tpoġġi eh, il politika fiskali f-straight jacket u torbota meta inti meta ma jkun għax inkella dan ikun inkonvenjent wis għal eh, minn għandu s-seta. Is-sitwazzjoni u l-ambjent huwa differenti ħafna minn meta kompet kompat fiskali tfassal u llum minħabba fek il-gbar sfida għal sarita hija ġejja mill-populiżmu illi u ġi msaħħa. Minn flok li nipruvaw nipruvaw noqogħdu nsegu bajnina maloqin il-istadaċ il-Fiscal Compact aħna jridu rawx għanna bżonn issa. Rappreżentanti u esperti ma' dawn l-Unjoni Ewropea jagħmlu l evaluazzjoni tal-impattija u mhux biss u jkopru mhux biss imma dawn il-punti. Ġifiri jkun hemm simplifikazzjoni tal-regoli tanfiq. ir revizjoni ta' kif id-distak tal-output għandu ġi kalkulat. Aġġustament tal ġafaq tal-żminijiet u kalendarji li palissa huma su osra wisq Il-kompatibilità tal-għanijiet li hemm nizla fil-Fiscal Compact b'kriterji oħrajn u huma mill-Unjoni Ewropea pal huma dawk tal europa 2020. U fl-aħħar kif nistgħu inxprunaw investimenti pubbliċi madwar l-Unjoni Ewropea biex pereżempju jkun investiment net fil-kalkuli tad-deficit tal-gvern. Grazzi. Uh, Maria del Mar Angulo, member Del Delmar Angolo membru għal eh, ekonomija, budget u fi affarijiet finanzjarji u s-Senat ta' Spanja IPP. E Grazzi. Jiena xtaqt naqsam ma' komplet kummenti mill-esperjenza Spanjola brabta mas suġġetti trattati l-ewwel net huwa magħruf l-impentana bl-Ewropa, l impigi u l stabilita U f'dan ir-rigward nixtieq ngħid li aħna wkoll għamilna sforzi kbir f'dawn l-aħħar snin b'żewġ pilastri importanti l-konsolidazzjoni fiskali kompatibbli ma' tkabbir u apparti minn hekk impenn bil-riformi strutturali kien hemm aġenda intensiva ta' riformi li qed twassal għal avvanzi fil-kompetittività qed tippermetti wkoll l-irkupru ekonomiku b'ħafna tkabbir aktar aktar bilanċjat eh, msejjes fuq domanda interna u l-ħolqien ta' ħafna eh, xogħlijiet. U għalhekk eh, nifmu li dan huwa l-aħjar mod kif isir dan l-irkupru. Nejnu dan il-persuni u dan din hija l-aħjar forma li nipproteġu u niżguraw l-istat ta' benessri, s sigurtà soċjali u l-aħjar mod ukoll biex ikonna koeżjoni soċjali u territorjali wkoll il-ħolqien tal-impigi jiġifieri. Jiena nħobb insemmi dimensjoni soċjali tal-politika budġetarja. Tininet, l-istabilità ħaġa importanti fi Spanja. Bħalissa għaddejjin minn żmien ta' dialogu, dialogu meħtieġ sitwazzjoni politika, però dialogu wkoll huwa pożittiv, dialogu li huwa produttiv għaliex fil-fatt qiegħed wassal għal ftemijiet politiċi meta ħasna nibdew bl-ewwel fażi ta' ċiklu budġetarju eh, biex naħdmu fuq l-istabilità vizavi nefqa pubblika kif ukoll id diskussjoni territorjali kif tafu ir-reġjuni awtonomi jaħdmu ħafna fuq is-servizzi u l-ftemiet tagħhom huma importanti ħafna biex nikkonkludi f'dan l-ambitu ta' ftemiet dan l-aħħar fi Spanja kien hemm il-konferenza tal-Presidenti wkoll ma ninsewx mal-komunitajiet autonomi. U importanti, eh, wieħed għat ftemmiet li semmejt. Eh, il-fat li nantiċipaw l-sfidi eh, ġejjien. Aħna rridu nqisu l-bidli demografiċi fi vizavi l-infiq. Rrid ninsisti fuq l-importanza li nqisu din il-ħaġa t-tibdili demografiċi. Anke vizavi l politika Ewropea mhux nazzjonali biss. Grazzi. Eh, nitlob il-kollegi biex iżommu mal-ħin jekk iġobkom. Issa Antonio Miziani, Kamera dei Deputati Italjana, l-SND. Grazie Presidente. Grazie President. Bla dubju u għawt li li nitkellmu fuq il-Fiscal Compact, specialment issa illi qed niddiskutu fuq l-integrazzjoni tal-qafas legali tal-komunità. Jina bħal kollegi oħrajn nħoss illi e hemm ħafna affarijiet pożittivi, però hemm ħafna affarijiet negativi wkoll illi hemm bżonn nagħmlu reviżjoni tal-fiscal combat qabel ma ndaħluha fil-liġi tal-komunità. Working paper tal-FM tal-IMF ġi publikat il-bieraħ fuq il-politika fiskali ta' zona euro eh, saħqet fuq ċerti limitazzjonijiet eh, fl-implementazzjoni fl-istrumenti ta' koordinazzjoni tal-politika fiskali fuq livell Ewropew u fuq kemm jistgħu jkunu effettivi eh, fil-għanijiet eh, makroekonomiċi u fuq l-impigi. Eh, suġġett ieħor li importanti fl-opinjoni tiegħi li rridu nirriflettu fuq huwa il-kriteri li fuqhom ġi mibni l-fiscal compact xi ftit snin ilu din id-dogma tal-għan li konna budget pareġat zero ġifiri, illi l-lum qed jiġi E, kwantifikat mod differenti mill-Komissjoni Ewropea, e, dan il-fat li aħna għana norbtu fuq il-politika strutturali bħala e, strument ta' tnidija tal-kummerċu, tal-ekonomija, però hija ħolma li naħsbu illi bil-reformi biss nistaw aħna naslu għal kabir. U il-Fiscal Compact huwa attent ħafna għal dawk il-pajjiżi li għandhom dejn oli. Uh, però uh, uh, eh, jala għajneħ fuq il-pajjiżi li għandhom eh, bilanċ daqsxejn iktar promettenti. Għanna nirriflettu fuq dan għax huwa veru illi fuq livellu tal-komunità id-deficit u dejn tnaqsu minn dubdejna b'din l-attività, pero itkabbiru huwa modest. Għanna għanna 20 eh, miljon ta' eh, persuni għeda, Umbat għanna ħafna <clears throat> għanna ħafna persuni foqra illi edin eh, u sejħedġu il- il-partiti il euroxettiċi u populisti u dawn għandhom ikunu l-mira tagħna fil-politika ekonomika għax l-istabilità huwa valur, però dejjem iktar f'dan l-istaġun e, huwa e, iktar importanti is-sostenibilità soċjali u dan irridu aħna e, naħdmu fuq wara ħames snin ta' meta bdejna bil-fiscal compact u dawn huma fatturi illi jitolbu li jkun hemm reviżjoni profonda tal-patt biex isir dejjem iktar e, effettiv biex ikun hemm inklużjoni qabel ma ninkludu fil-liġijiet tal-komunità. European Parliament S&D Group. Perfanx Perez. Grazie, Sur President. Jiena naħseb li fil-qaffas ta' dan il-ġin il-ġimgħa parlamentarja fil ehm, dikja l-integrazzjoni għal budġetarja fil-qafas legali huwa essenzjali illi ikonna f'maħna dak li huma l-ġifri parlamenti nazzjonali. Eh, hemm ukoll evalwazzjoni li aħna għandna għal dak li huwa il-fiscal compact li huwa lest. Jien ma nafx, huwa hija mistoqsija li aħna rridu nagħmlu hija konkreta. Legalment fil-qafas tat trattat il-kondizzjonijiet tal-integrazzjoni tal-qafas komunitarju li membri tal-Parlament fakru ħafna drabi xie inizjattiva tagħna illi eh, din eh, li jam fasla b'dan il-mod aħna dejjem minna li integrazzjoni titissir bażi ta' evalwazzjoni tal-esperjenza eh, l-implementazzjoni Ija, u dak li aħna qed ħamtu xamija ma' kuljum, ġifieri f'dak li huwa l-periodu ta' żmien u kalendarju bħalissa aħna qed nitkellmu eh, li jkun hemm il-white paper li jinħareġ u aħna qegħdin tassew nitolbu li kapitlu importanti jkun dedikat għal diskussjoni ta' Unjoni um Ekonomika Monetarja u jrid ovvjament jitratta eh, jiġi trattat dan evalwazzjoni tagħna. Naħseb importanti eh, li kol beta nisimgħu l-interventi ta' ħaddieħor li aħna qegħdin f'anglu doppju eh, tal-evalwazzjoni waħda legali u l-oħra ta' efficienza ekonomika. Millat legali aħna fil-qafas li lin mill-qafas eh, umanitarju aħna eh, komunitarju aħna ma nistawx nsew dik id-dinja li għadha barra mixtubna. jħarsu lejlat legali per eżempju, fil-Parlament Ewropew. Dejjem konna kienet dejjem fissa, aħna dejjem jgħidu li dan irid jiġu integrat fil-qafas, eh, wara l-evalwazzjoni. Itta irridu nammettu illi qed hemm ħafna affarijiet illi jem fil-budget fil-trattat budgetarju li diġà huma fit-trattat komunitarju permezz ta' six pack u two pack. Ħaġa fuq il-kwistjoni tal-qafas legali jien naħseb illi mhux kull kollegi kollha tal-Parlament jafu bija, imma hemm sitwazzjoni fil-Greċja. Fejn aħna kellimna mal-President tal-Kommissjoni fuq il-żvilupp tar-riforma ta' suq tax-xogħol, il-fatt li osservazzjonijiet li saru fil-Greċja fuq il-ritorn tal-konvenzjoni kollettiva li ħatkun in-norma tal-sitwazzjoni fil-Greċja, il- President Juncker, i viva iva, sekonda, nof sekonda. Aħna d-nilu illi fil-qafas eh, tal-kart Drittijiet fondamentali, drittijiet tal-ħarsin soċjali u ta' dritt kollettiv huwa fondamentali, Sur Juncker għalina li fil-qafas tal-Fiscal Compact. Peress li mhuwiex fil-qafas eh, komunitarju, id-dritt hawnhekk il-karti ta' dritt ma japplikax, ġifini nixtieq inkun nafu eżattament fuq dawn id dispozizjonijiet u naraw ma' konsegwenzi. Estonia, Alde, Jugin Rigi. aħna rridu naraw li mudell fiskali hija waħda mill-żbalji ekoloġiċi fil-politiċi, politika, illi qed jiġu fl-istess waqt fuq il-kawża u effett fil-pala konnessjoni. Imma f'dal każ din il-konnessjoni teżisti iżda ġiet imreġalura. lura għandek il-rati ta' qatt li qed jolew fl-Ewropa bħala riżultat tal-politika jew linji ta' politika tal-ibodi. U mhux tal-politika fiskali biss u l-kriżijiet kollha u ġestjoni tal-kriżi. L-istat qatt mu omnipotenti iżda ilu jagħmel isiru żballi f'din il-politika l-żmien twil. U dajjifna l-inċentiv biex naħdmu u ninvestu u naqsu l-kompetitività tal-Ewropa biex noħolqu x-xogħol. Qatt ma kien hemm ma ma jista' jkun hemm ftit wisq involviment pubbliku u investiment fil-ekonomija, dejjem kienet iżżejjed fil-verità u eh, din kienet ineffettiva ħafna dejjem. Il-politika strutturali dejjem kienu dajfa. fl-Ewropa qatt ma minna ftit wis infiq pubbliku. U investimenti ma kinux produttivi xejn. U dak kien xaqsam il-Fiscal Compacts, eh, il-dan irridu id-din tiġi implementat binqas kompromessi kif qed isir bħalissa. U dan biss jista' jisfida l problemi tal-Ewropa u nappoġġaw il-bidliet strutturali ehm, U mhux li nerqu kollox bil-likwidità. Kollox, grazzi. l Borhen Heslum. Aħna naqblu mal-kustjonijiet li tqajmu fuq il-kustjoni li aħna għandna bżonn it biex innaqsu il-qat u mhux biss biex innaqsu l deficit budġetarju, jekk inħarsu lura lejn il desajnijiet Id-demokratiċi soċjali svedizi kellhom li jirraġixxu għal kriżijiet kbar ekonomiċi. U r-reazzjoni kienet waħda ta' politika ekonomika responsabbli dan kien iċ-ċentru ta' dibattitu fil-pajjiż tal aħna m'aħniex pajjiż tal jemju. Iżda minn kejja dana kollu, għatem kustanijiet importanti illi aħna leġizlatajn il-leġizlajn għalihom. U din hija l-idea li konna din tip ta' politika ekonomika. Ma jistax ikonna budget bilanċat, aħna jrid ikonna surplus budgetarju. Minkejja li ovvjament intendi id deficit dejjem huma permessi bħala reazzjoni għal kriżijiet dan ir-regoli l-importanti huwa li ngħidu li hemm xi ħadd li jifli sew li kulħadd ikun konformi mar-regoli. Jaraw kif jaħdmu r-regoli, kemm xi nuqqasijiet. U naħseb li fil-fatt minħabba li għandna din it-tip ta' skrutinju aħna għanna livell li ta' dejn, eh, livell li ta' kontrolli u Ma tantx għandna di problema ta' dejn fi Svezja. Ix il-problema li sogru illi l-Unjoni Ewropea suppost qed tipprova teleb stabilità finanzjarja u ekonomika, ma dem hemm riskju kbir. Għaliex u livell nazzjonali huma parlamenti nazzjonali li huma responsabbli. Iżda l-Unjoni Ewropea qed tieħu iktar responsabilità fuq nifisha qed tfissaq regoli iktar u iktar stretti li ma jirrux narawha fil-Svezja, jirridu Unjoni Ewropea li l-arista, mhux li toqgħod timponi regoli ta' sex sekstretti kull każ. Grazzi. Ma nistax naċċetta issa iktar bit għall-intervenzjoni l-aħħar kellim huwa Walda Lamba. Essendi. Um, eu penso que quando olhamos para a experiência histórica dos últimos anos, importa. <laughs> Meta Lejn l-esperienza storika f'dawn l-ħar snin. Irridu talmu dan li sanajt. Ma naħsibx li huwa possibbli li najdu għabbażi tal-osservazzjonijiet illi il-Fiscal Compact reġaħala il-fiduċa fl-Unjoni Ewropea. Meta nħarsu lejn l-austerità li bdew eh, li bdiet fil-2010, il-Fiscal Compact ġi adottat ftit qabel dawn il-politika il-fiduċa reġaġġiet fil-Eurozona meta l-ECB fl-2012 qalet illi se tagħmel kull ma tista' biex issalva l-euro. Ma kienx il-fiscal compact li naqqas ir-rati tal-interess tal-imax. Fil-fatt kienet l-azzjoni tal-ECB. Allora rridu nħarsu lejn ir-raġuni Irridu naraw x'inhija raġuni għaliex il-fiduċa reġaġġiet lura. U għaliex il-tkabbir ekonomiku jimxi bil-mod qiegħed. Jekk inħarsu lejn eh, eh, eh, irridu niftakru u koll il-tkabbir zdiet meta tnaqset l austerita Kull regola trid tiġi interpretata b'mod oġġettiv. Eh, hemm bżonn nikkonsidraw il-ċirkostanzi kollha, irridu rispettaw ir regoli naturalment. Imma jekk rispetta regoli huwa mekaniku u dogmatiku, allora regoli jisiru eh, ma nix nużawom mek ir-regoli rridu nitalmu l-aħjar mod mill esperienza bil-kooperazzjoni ekonomika li għanna attualment, miex ħaġa tajba li konna dozi ta' interpretazzjoni eh, dogmatika ta' regoli u l-ura lejn l-austerità. U bekk ma, mux sej tejjeb lebda eh, il-fiduċa eh, SD Franza. Grazzi. Ma se tiskalmu fuq l-istess monita, għal l-istess regoli ġifiri ta' fiscal compact jaxġa utli. Għaxin it-tina mekanizmu, l-wasanna l-mekanizmu ta' stabilta u tkabir, misoċ sewi kelma tkabir, xie maġinota għedin indunaw, illi l-austerita mu permettiċ il-tkabir u impigi. U ma l-imprizi illi joħol u l-attivita kommerċali li joħol u il-xol, pasijiet ta' xol, għazzaza, u għallura nabżon imprizi. U jiena naħseb illi biex ngħinuhom aħna rridu nagħmlu żewġ affarijiet. L-ewwel nett naraw il-banek ikunu għas-servizz tagħhom illi ma jistgħux jiżviluppaw jekk il-banek mhux qed jgħinuhom. U e, ħaġa oħra li ngħidu ħafna drabi aħna rridu noħolqu infrastrutturi meħtieġa biex l-imprizi kun jistgħu jiżviluppaw u ma jistgħux ninsew dan. U nasib il kwestjoni ħafna importanti għaliex jeħtieġ li jkun investiment pubbliku u dan għaw ħafna drabi u mhuwiex biżejjed fl-Ewropa allura rridu nħeġġu li jkun hawn dawn biex dan iseħħ. Aħna rridu li l-istati membri jkunu f'sitwazzjonijiet aċċettabbli u allura aħna rridu nimponu dil diskussjoni tad-dejn u mhux id-dejn Grek imma id-dejn eh, tal-Unjoni Ewropea kollha għaliex din xi ħaġa li n-nies qegħdin eh, jippost jirriflettu fuqha u għandi riflettu aktar. Nistgħu neutralizzaw xi minn dejt, nistgħu nħassru xi sitt mid u mhux biss minn dejn Grik plana kollu. Hija kustjoni li naħseb irridu meġurna ta' naħdmu fuqu. Għaliex jekk aħna rridu l izvilup tal-Ewropa jissaħħaħ mela rridu noħorġu mill austerita u aħna rridu nokif għanħarġu bid-deficit. Grazzi. Thank you. Grazzi. Fimenov, Latvia, eh, Partit Soċjaldemokratiku. Grazzi. L-idea tal-intervenzjoni tiegħi għalli insaqsi mistoqsija Eh, jiena Latvijan bħal eh, kommissarju Dombrovskis u l-ispiegazzjoni li juta għal-krizi eh, ma naqbilx maħħa assolutament l-interpretazzjoni edha fid-dejta ħlif fil-Greċa fl-2004 u seba' Fil-Portugal id-dejn kien ta' 65% qabel il-kriżi. Fl-Ispanja kien xi 63% fl-2007, fl-Irlanda inqas minn 25%. Dawn il-pajjiżi kienu għaddejjin bħala medja kellhom surplus fl-2007. Anki l-Latvja qabel il-kriżi. Għal stant jekk il il compact kienet risposta għal kriżi kienet risposta żbaljata, Jow, biex najdu ek ma rispondiċ għal raġuni tal krizi U l-mistoqsija tiegħi ija di. Għaliex guideline differenti mandiċ tiġi applikata, ċoħe il-liġi tad-deb tal-finanzi pubblika li tajt illi fil-ċiklu ekonomiki ekonomiku il-gvern se jissellef biz, se, se jissellef biex jinvesti. Dina hija il-mistoqsija tiegħi u dina dan huwa dak li nixtieq eh, tuni risposta fuq. Grazzi. Manuel Rodriguez, Portugal, EPP. Grazie. Għandi mistoqsija waħda l-membri tal-panel. bħala bilanċ tal-politika hija dik l-ekonomija u il-gvern Portugiż għamel proposta u aħna għaddejna minn krizi finanzjarja terribli fl-2015. Kienet qed tikber għal 1.6% u għal daqstant kien eżempju ta' suċċess. Imħabba il riformi li saru fil-Portugal u fl-Unjoni Ewropea. Però hemm ħaġa oħra li tmur li lemm il-politika fl-ICB. Jena eh, eh, smajt b'attenzjoni dak li ntqal minnaħa tal-panel. ċoħe illi nistaw verament ners u lejn politika ekonomika ġenwina li tista tatina momentum biex nimplementaw riformi strutturali immirati biex jisaxħu issu intern. U dan kollu jista' jwassal għal politika li tista' eh, toħloq tkabbir u mhux sempliċement il-Bank Ċentrali Ewropew imma jista' jkollna forsi estensjoni ta' arkitettura Ewropea biex ikun hemm emerġenza fuq livell Ewropew biex nipromovu il- il-tkabbir. Uh, Antonio mill-Portugal, mill-Portugal, IPP. Uh, eh, grazie ħafna, President. Jena, xtaqt. Insemmi l-eżempju tal-Portugal eh, bħala eżempju ta' prassi tajba. Portugal għamlu sforz kbir fil-fiskal compact u naqsu il deficit minn 11 għal 3% 50 snin u naqsu anki id-dejn u kien hemm anki il-ħolqin ta' sistema ta' kontabilità ġdida, miżuri ta' trasparenza u supervizjoni indipendenti. U tajna anki sinjali importanti fissu tal-xol rajna kien hemm tnaqqis kbir fil-impigi u fil-qat. Aħna rridu kollha kemm aħna naqdu l-parti tagħna u rridu nosservaw regoli ta' bilanċ budgetarju biex ikunem verament il-ħolqin ta' impigi u tkabbir ekonomiku. Però hemm żewġ mistoqsijiet li nixtieq nsaqsi. L-ewwel net, il-Viċi President tal-Kummissjoni semma li għaddejjin minn li għedin kmini wis fid-definizzjoni tal-għanijiet. Imma aħna qegħdin nistaqsu b'mod eżistenzjali kif nistaw aħna niddefinixxu il-bilanċ strutturali jew il-output potenzjali u kull darba il jiġri dan ikonna din il-diffikultà politika u metodoloġika. U fl-istess ħin rridu nitkellmu fuq il-flessibilità u nittilfu il-fiduċa tal-persuni, tal-ċittadini. Aħna d-istituzzjoni demokratika ma' nis jintilfu u ma jifmux xinu għaddej. Flok ma nikomplikaw il-konċetti kom bażiċi li qed jiġu dejjem iktar tekniċi u kwistjonijiet ta' ftejmiet tekniċi għax m'għandux ikollna regoli ċari, mhux biss regoli finanzjari, imma jistaw ikunu regoli marbutin ma' tkabbir ekonomiku, imma għandhom jinkludu anki ideat, per eżempju l-izvilupp fil-produttività, il-livell ta' eh, impigi u ta' għat, is-semplifikazzjoni tal-kriteri u tal-anijiet u fl-istess ħin għandu jkun hemm ukoll kriteri ġodda għal tħaddim tal-ekonomija. It-tieni mistoqsija li kelli hija kemm qed noħduha bis-serjetà eh, din il-kwistjoni fuq il-pożizzjoni ġenerali fiskali li tkellimna fuq għalbira, kif ħataħdem fil-prassi, se tkun il-konsegwenza fl-implementazzjoni tal-Fiscal Compact. Senala, il-Kummissjoni għanda intenzjoni tikkonsidra din fil-rakkomandazzjoni speċifiċi għal Pull pajis, hemm ħafna pajjiżi illi il-Kummissjoni però dawk li għandhom surplus se tagħmel bihom, eh, dawk jiġu kastigati mhux grazzi ħafna mhux se jkollkom ir-risposti issa għax iridu nagħlqu u l-kummissarju laqasu għaw, imma naħseb li dina kienet diskussjoni interessanti u mimlija frott, eh, iridu komplu, se nipprova najt xiftit eh, affarijiet bħala konklużjonijiet. L-ewwel net huwa importanti li nżommu f'moħħna dak li qed nitkellmu fuq mill-punt di vista legali. Għax hawnhekk qed nitkellmu fuq il-fiscal compact u ħafna eh, eh, affarijiet li tkellimna fuqha hija fuq il-patt ta' stabilità u tkabbir. <clears throat> Eh, u rridu niftakru li il-fiscal compact huwa parti mill-patt ta' stabilità u tkabbir. Għax il-fiscal compact huwa trattat intergovernamentali u id-diskussjoni fuq kif għandha tiġi integrata fl-Unjoni fil-liġi tal-Unjoni Ewropea għaliex eh, aħna għanna revizjonijiet regolari u dejjem hemm il-possibilità li nagħmlu emendi fuq il-liġijiet fiskali. U kemm huwa vinkolanti il-Fiscal Compact. Hemm qed nara xi ftit kontradizzjoni għax eh, minnaħa waħda huwa vinkolanti għax huwa parti mill-liġi Ewropea, però minnaħa l-oħra huwa aktar flessibbli Mm, għaliex waqt id-diskussjoni e, e, ġew introdotti dispożizzjoni ġodda b'mod partikolari dak tal-artiklu 2 li tajt li trattat huwa applikabli biss jekk huwa kompatibbli ma trattat ma liġi tal-Unjoni. U dan jfisser illi l-emenda tal-liġi tal-Unjoni automatikament tapplika għat trattat. Għal dan stati trattat huwa subordinat għal liġi Eh, Ewropea. U dan huwa importanti ħafna għax ma nistgħux hawnhekk eh, għax minnaħa waħda għandna l-liġi tal-Unjoni li hija iktar qawwija u tista' tiġi emendata bil-proċedura normali, ordinarja leġislativa. Mbagħad it-tieni punt, smajna aħna pożizzjoni differenti fuq l-effettività mhux biss tal-fiscal compact, fuq dak li għandu xaqsam mal-dispozizjoniet inkorporati, imma anki fil-qafas fiskali tagħna jien naħseb li ħadd ma jista' jieċħad illi din hija ħaġa komplessa ħafna din hija ħaġa li kollha naqblu fuqha u element ieħor illi mhux faċli li wieħed jiċħaq illi sa fuq dak li għandu xaqsam mal- malanċ u qed ista deficit dak qed jaħdem. Ħadd ma jista' għet li muwix qed jaħdem. Aħna rajna kif qal anki l-bieraħ il-Kummissarju Dombrovski rajna tnaqis qawwi fid-deficit mill-6% sa 1.5 fil-mija, 50 snin. Aħna naħseb li aħna il zona ekonomika fid-dinja li għandha l-inqas deficit eh, meta wieħed iżem eh, il-Ġappun, ċina eċetera għal dastant ħadmet l-idea. Però kif għalu ħafna nies hawnhekk daħlin fit-territorju fejn ma naqblux imma jiena naqbel ma dawk li li notaw il-fatt illi din il-parti ta' tnaqqis ta' deficit fil-fatt kienet proċiklika u mish marbuta ma' mal-ġestjoni ta' ċiklu ekonomiku tajjeb. U rridu anki fuq dan għamil Mastur Brakman, hemm anki komponent ta' fiduċa illi hija waħda mir raġunijiet illi tal-Fiscal Compact. Eh, Le stati membri għamlu poġġew parti mill-GDP bħala garanzija biex jappoġġew pajjiżi oħrajn. U dana wieħed jista' jifmu illi il-membri qed jgħidu li s sistema politika għandu bżonn ta' salvagwardi u illi hemm parti minn dan ġej mis-sostenibilità tal-fondi. Minnaħa tiegħi jiena wkoll narfu dan, minnaħa l-oħra però nixtieq l-istess disponibilità ta' arfin, il-fiduċa è importanti, il-li wieħed rispetta regoli importanti, però rridu anki konna um, nżommu moħna miftuħ u nosservaw jekk il-liġi tagħna mhumiex ottimali jew subottimali. U din hija ħaġa diffiċli. Eh, dan dawn ir-regoli mhumiex ottimali. Nistgħu nsibu modi aħjar biex nirrikonċiljaw is-sostenibilità' u, u l-bżon għal proċiklikalità biex ikonna sostenibilità u l-investimenti, eccetera. Dan huwa territorju miftuħa diskussjoni. Jena naħseb illi illum kellna bidla ta' opinjonijiet importanti ħafna u dana anki biex natu input pozitiv fid diskussjoni tagħna mhux biss il dan huwa strument pjuttost strab, eh, imma eh, anki l-governanza ekonomika. Grazie ħafna, issa nistaw nalqu din is-sessjoni u namlu sospensjoni ta' asira ħafna ta' żewġ minuti u nibdew it tini sessjoni. <laughs> Grazie.

Ok, je, je vous propose de, de recommencer la, la session, si vous voulez bien, les uns et les autres. Et tout d'abord, euh, vous... Signori, nabdew il-sessjoni li jmiss, nil-qawa unnek fasna fast Parlament Nazjonali ko kollega tal-Parlament Ewropea, flimkien ma l-tlet kelli matana għal eh, dan tmim tal-ġurnata l-ħar sessjoni tana, jena rappresentanti tal-Konfederazzjoni Ewropea tal sindikat tal-Business Europe, u tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Jina nixtieq ningrazzja l parlament Nazzjonali Malti illi għandhom il-Presidenza tal kunsill u permettuna li nitkellmu fuq din id-dimensjoni essenzjali fiħdan il-Parlament dan il-sessjoni parlamentarja, ġimgħa parlamentarja. Nixtieq eh, nagħmel eh, xi kummenti iżda għadhom bdeħlin in-nies. Eh, nixtieq ngħidilkom fuq ir-regoli ta' din is-sessjoni u anki il-mod kif ħammexxu il-ħin għad dispożizzjoni tagħkom biex titkellmu allura nixtieq li kolkom iċ-ċans illi kol titkellmu iżda dan ifisser illi dan irid isir eh, ħin limitat, ġifieri ġobkom żommu il-diskors tagħkom għal żewġ minuti. Jiena ħankun strett immens biex nippermetti illi kulħadd ikollu ċans. Fuq il-buro għandkom il-, speaking cards illi intom jiktib trixti u titkellmu u jiena nixtieq illi intom tkunu tistgħu eh, nlestuhom tal imot illi aħna nkunu nistgħu nġestu ħjar il-ħin li ħan dedikaw din is-sessjoni. U aħna ħan biex ikollna jemista jkun ċans li nagħtu nies eh, jitkellmu. Jiġifieri nippruvaw nejmen kull wieħed ħanaraw. Naħseb li lan ta' din is-sessjoni tkun għandha tkun li nħarsu lejn dimensjoni soċjali fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja billi npoġġu l-aċċent fuq il-drittijiet soċjali. Komitat Ewropew diġà għannidet konsultazzjoni u kellha paraan niddevalwaw l-aki u kien kwistjoni importanti biex naraw eżattament xi kienu l-elementi pertinenti ta' sfidi l-għada u kif nistgħu nirreġixxu tal mod illi niggarantixxu eh, futur li aħna rridu naraw. Barra minn hekk nħarsu fuq il-mudell ta' organizzazzjoni għax-xogħol tas-soċjetà u l-impatt eh, fuq livell ta' teknoloġija. Eh, u għal dik li hija l-ħajja professjonali u ħajja soċjetà jiena nixtieq infakkar niftakar illi Hemm id soċjali wkoll li huma parti mid-dmirijiet tagħna ma nistgħux ikunu ġelu l-ċittadini li jkunu jdisilqu mill-Unjoni Ewropea. Aħna ħankomplu naħdmu fuq proposta tal-Kommissjoni illi ħajjiġi publikat eh, fuq kwistjoni soċjali u ħekun hemm sensiela wkoll ta' elementi illi ser ikunu kontributi illi għandna nagħtu għal dan il-għan. Allura jiena konvint illi waħda mill-għanijiet tal-Kostruzzjoni Ewropea li aħna jekk naħol u dinamiku lejn il-kozjoni, kozjoni dinamika, ekonomika, territorjali, soċjali. Iżda aħna wkoll kellna nametu illi fuq ispejjeż li aħna din nippruvaw nimiraw lejna lejom aħna sejrin għall-lar aħna qed naraw il-kustinijiet soċjali li saru l-iktar ħaġa importanti madwar l-Unjoni Ewropea. Ejja nħarsu lejn iċ-ċifri. 20 miljon ehm, ehm, li jaqf iktar iżgħażagħ bħala qajat hemm ehm, xi xar miljoni ta' roħi li f'riskju ta' faqar dawn huma ċifri jitkellmu weħidhom. Bilanċ soċjali li tolqot il-koeżjoni li iktar gravi li taffetwa il- fatt li l-Ewropa mhux qed jħossuhom qrib il-proġett Ewropew u li mistoqsija li aħna rridu nagħmluha meta nħarsu lejn demokrazija għal dik li għal dokol per eżempju il-labita tal-ħaddiema li għandhom sensilet ta' problemi misaqsijiet u eh, im-rapport palissa li huwa għad jitfassal li importanti ħafna ġejjini u kolem hemm il-ħajja ta' xogħol li hija li affarijiet inbidlu għax issa xogħol m'għaddix kif kienet qabel għatipiku il-fatt kien qed ikun hemm parir ukoll fuq il-kwistjoni ħajtfassal Eh, fuq l-ekonomija wkoll eh, kooperattiva illi eh, xaħġa ħaġa wkoll qed fassu rapport fuq. fuq livell tar rapport tal-Unjoni Ewropeja dimna fuq eżempju oħra mhux tra noqgħod nsemmihom kollha. Imma mod partikolari aħna fokarna fuq il-faqar fid-djar u anki social dumping u anki aħna fis-sessjoni ta' qabel ivvotajna fuq il-rapport ta' Sinjor Rodriguez. U fuq dan il-qafas makroekonomu attwali, iż-żona euro tabat wiċċa ma' sfidi partikolari mod partikolari il-realizzazzjoni tal-anijiet ta' ħidma kif ukoll l-anijiet li kienu fissati me trattat stabiliment ġdid ta' sistema soċjoekonomika mxirqa biex nikkompensaw il-flessibilità f'termini tal- dak li aħna ksibna s-sista u xin biex ikun saw nistaw nidefinixxu il-regoli soċjali li għanna nsegħu għahna għanħoġu għatta proposti saħħitom, saħħitom u konkreti eh, li miraw lejn il-ħolqien ta' South Ewropea li jassoda biex nkun staw insaħħu il-modell ekonomiku monetarju kif ukoll tas-suq waħdini tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar hemm ukoll appella l kummissjoni ma nkellem siħba soċjali li jixtiequ jkollhom rwol importanti li jaqdu għanħoss li dawn il-kommenti għandhom jippermettunna illi niftħu il-dibattitu tagħna. Huwa pjaċir tiegħi anki gburi kolli ngħid għal kien <laughs> forsi għandix naqsam li ngħid li aħna ħankunu tlet kelliema tlet nisa fil fatt Nasib li tajb nisu fuq li dan il-punt li ximdaqit aħna jkollna il kelliema kollha li konna nisa għaliex dan jipoġġi iktar fi bilanċ dak li aħna naraw is-soltu li aħ propjost ħażin u dik li huwa l-igwaljanza bejn il-ġeneru fl-istituzzjonijiet tagħna. Allura nixtieq li eh, fuq Katjan Lezzjo li segretarju ġenerali ta' konfederazzjoni Ewropeja tas Sindikati u mat partikolari hija ta' daxtaqsam mal politika ekonomika ta' semester Ewropew kif ukoll kwistjonijiet tagħhom xaqsmu mal-ħidma u x-xogħol u wkoll qed ħadd għal dan id-dibattu ħajkonna x'għandha ħafna esperjenza internazzjonali imbagħad. Ħanaddu l-kelma Sinjura Teres Drik de Kert, li għad direttriċi ġenerali tal-Business Europe u jistudjat il-Political Sciences u l relazzjonijiet ekonomiċi fl-odra e attiva fil-Business Europe mill-1990 Jiġifieri għandna ħafna esperjenza f'termini tal-isfidi li għandna qegħdin nitkellmu dwarhom illum u mbagħad għan nistimaw mill-Sinjura Gabriel Gijov, il-grupp ta' il-kap tal-grupp ta' ħidma tal-Grupp Ekonomiku Soċjali Ewropew li għad tiħossib ħafna kusanijiet tal-Unions mod partikolari bil-imtix ehm, jaqsam mal-Federazzjoni tal-Azzar ehm, u wkoll tiħossib il-politika Ewropea għal GDB fil-Germania. Ehm, jiena kol meta nsemmi Komitat Soċjali Ewropea jieġa ħaġa li ngħidha ħafna drabi jista' hija importanti meta aħna qed insemmu l-Partit Ekonomiku Soċjali Ewropew hemm dan isu pont pont li huwiex aċċessibbli lum il-ġurnata u aħna rridu dan ikunu aċċessibbli biex nifaċilitaw il kontat bejn iż-żewġ istituzzjonijiet iżda mm, barra minn dan il-pont dak li huwa importanti li huwa li aħna niżviluppaw iktar il-konti, iktar ir-relazzjonijiet bejn ix-xogħlijiet li aħna nkun nistgħu nagħmlu hawnhekk dan il-Parlament kif ukoll dan il-Komitat Soċjali Ekonomiku Ewropew iżda wkoll fih dan il-Komitat tar Reġuni. Għalhekk kull wieħed waħda minnkom għandhom 10 minuti biex titkellmu u mbagħad ngħaddi l-kelma għall kollega tagħna Maria Rodriguez illi hija r-rapporter tal-Parlament Ewropew għar rapport illi semmejna ġviri Marija. Ħames minuti mbagħad ikollok inti eh, biex eh, tagħmel interventijek tajab eh, minnu fiħ naddi għal Katjalito. Thank you, Mr. Chair. Grazzi, President. Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew u membri tal-Parlamenti Nazzjonali, Sinjuri, huwa ta' onur li nitkellem hawnhekk għannom tal-Konfederazzjoni ta' Trade Unions Ewropej. Ħafna ħaddiema fl-Ewropa mħazbin dwar il-ġejjin tagħhom L-esperjenza tagħhom hija li l-austerità Ewropea spiss intużat bħala skuża biex tnaqqas is-sigurtà tagħhom, il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom u l-pagi. L-istrutturi u mudelli tas-suq ġew smantellati waqt il-kriżi u dan għadu għaddej. Issa il-waqt li nirranġaw is-sitwazzjoni m-xej Ewropej għandhom iwaqfu l-austerità minflok għandhom jiffokaw fuq tkabbir sostenibbli u l-integrazzjoni ta' politika soċjali u ekonomika. L-Unjoni Ewropea trid tiżgura li d drittijiet soċjali ikollhom l-istess status u importanza bħal libertajiet ekonomiċi. Jekk le, il-frustrazzjonijiet u d-disprament tan-nies jafu jgħeddu l-koeżjoni soċjali u l-inklużjoni soċjali wkoll. Ippermettuli nfakkarkom dwar xi ħaġa essenzjali. Fl-ITUC u dan imur lura snin disejn aħna poġġajna s-suq wieħed. Konna nafu li kien se jkun hemm problemi u kien se jkun hemm ristrutturar tal-impjigi fl-istess waqt eh, sarħunna rasna li l-ewwel net il-kisbit tal-integrazzjoni se jkunu maqsumin u l-ħaddiema li se jittilfu minn dan il-proċess tal-bidla u mbagħad ikunu appoġġjati. Mbagħad għalulna li se jkun hemm Ewropa soċjali. Regoli minimi, vinkolanti u prinċipji li jgħinu eh, biex nippreservaw il-modelli avvanzati soċjali u sinjuri l-Unjoni Ekonomika u Monetarja għandu jkun hemm dimensjoni soċjali b'saħħitha. Aħna nilqgħu il-proposta tal-Kummissjoni għal pilastru ta' drittijiet soċjali. Trade unions ippreżentaw eluf ta' tweġibi tal-konsultazzjoni. Apparti minn hekk kuntenti wkoll bl-adozzjoni tal-Parlament tar-rapport ta' Maria Joao Rodriguez li jinkludi ħafna mit-talbit tagħna. Aħna niżilna ħames prijoritajiet. Dawn huma li jkun hemm aħjar impjiegi investiment aħjar, żieda fil-pagi, tranzizzjoni xierqa u l mudell soċjali Ewropew. Dawn il-ħamsa huma marbutin mill-qrib, komplementari wkoll. L-ewwel nett għandna eh, aktar impjiegi impjiegi aħjar, kif għedna aktar kmieni. Ma 20 miljun Ewropew għadhom qiegħda r-rata ta' għad fit-tul irdupjat ukoll waqt il-kriżi, hemm ħafna wkoll għad fost iż-żgħażagħ jipperikola ġenerazzjoni sħiħa, kulħadd għandu jieħu parti fis-suq tax-xogħol, però hemm bżonn ukoll li jkollna impjiegi ta' kwalità tajba, mhux prekarjat bla sigurtà u bla ebda ġejjini. Nittini net, aħna rridu aktar investiment L-investiment pubbliku fil-waqt li jistabilizza dan l-aħħar bata wkoll taħt il-miżuri ta' austerità fin-naqqas ta' dispożizzjonijiet maħsubin biex jipproteġuh. Aħna nemnu li l-flessibilitajiet proposti mill-Kummissjoni Ewropea għadhom mhumiex xierqa jekk inqisu dak li qed jiġri f'xi stati membri hemm bżonn reviżjoni tal-Stability and Growth Pact. Dan jista' jippermetti ċerti policies u rkupru ekonomiku speċjalment eh, fi żminijiet ħżiena fin-nuqqas ta' domanda u inflazzjoni baxxa hawnhekk ukoll għandna livelli ta' qabel il-kriżi. Hemm bżonn ukoll aktar investiment. Aħna il-għajna il-pjan ta' investiment Juncker, però investiment totali taħt il-lefsi hija nofs eh, somma eh, annwali meħtieġa u l-pjan mhux qiegħed jilqa l-aspettattiva fil-mobilizzar ta' investiment pubbliku. Il-fondi għandhom ikunu diretti speċjalment dawk l-oqsma u pajjiżi fejn tassew huma meħtieġa aħna naqblu fuq l-ħtieġa li jkun hemm koordinazzjoni aħjar bejn l-iskemi Ewropej differenti għall-iżvilupp ekonomiku. L-Ewropa issa għaddejja minn fażi eh, fejn kollox baxx prattikament l-investimenti, l-impjegi, eċetera. Din is-sitwazzjoni tista' tinteleb permezz ta' teżor Ewropew xi ħaġa li ssib fondi biex eh, insaħħu irkupru sostenibbli tal-ekonomija. It-tielet net il-ħaddiema ilhom żieda fil-paga mill-kriżi, il-pagi ikkollassaw viżavi l-produttività. Dan għamel ħsara lid-domanda interna u ħoloq inugwaljanzi kbar. Hawnhekk ukoll kważi kward tal-popolazzjoni tal-Ewropa tgħix jew qiegħda f'riskju ta' faqar rridu nipromuovu r-redistribuzzjoni tal-ġid, tas-sazzjoni xirqa blan li jkun hemm aktar konverġenza pagi aħjar l-aħjar li jsiru permezz ta' bargaining bejn l-imsieħba soċjali hemm bżonn appoġġ biex nibnu d dialogu soċjali fuq kull livell fl-Ewropa. Ir-rabonet il-ħaddiema għandhom bżonn tranzizzjoni xierqa lejn digitalizzazzjoni u awtomatizzazzjoni biex ma jħallsux il-prezz huma il-proposta tal-pilastru soċjali tisħaq fuq taħriġ u ħiliet. Kulħadd għandu bżonn ħili ġodda, però hemm bżonn ħolqien ta' impjiegi wkoll biex nikkompensaw għall impjiegi li jgħibu. Ħames net hemm bżonn li nġeddu l-fiduċja fis-soċjali fil-mudell soċjali Ewropew. Id-dialogu soċjali u l-collective bargaining għandhom jiġu promossi u rispettati mal-Ewropa kollha. L-collective bargaining huwa kruċjali għal tkabbir sostenibbli. U aċċess universali għal protezzjoni soċjali, u drittijiet soċjali għandu jkun garantit. Il-kollegi tagħna minn partijiet l-oħrajn tad-dinja jisħu fuq dan bħala Ewropej. Aħna għandna nkunu gburin bil-valuri tagħna u nkomplu nibnu fuqhom. Sinjuri, biex nikkonkludi, id-dimensjoni soċjali tal jemju għandha tinkludi drittijiet soċjali. L-rwol tal-imsieħba soċjali għandu jiġi msaħħaħ u l-awtonomija tagħhom rispettata. Il-Konfederazzjoni tagħna u l-affiljati tagħha madwar l-Ewropa mhux se jaċċettaw li dawn l-standards ikomplu jitbaxxew jew minflokhom jiddaħħlu standards saħan sitra aktar baxxi b'mod distruttiv. Anzi bil-kontra, eh, trattati ġruna nimpenjaw biex nidħlu għal progress soċjali. Il-ħaddiema jixirqilhom dan. Mela għandu jkun hemm progress soċjali. Grazzi. Merci.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 Grazzi l-Parlament Ewropew tal-istudentuni biex nindirizza din il-konferenza fuq suġġett daqshekk importanti. Xi ħaġa li ħdimna dwarha sa mill-bidu sa mill-ħolqien tal-Business Europe fl-1958 għaliex id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni ġiet diskussa sa mill-bidu. L-ewwel ħaġa li xtaqt nenfasizza llum hija l-fatt li l-Ewropa Soċjali hija realtà, realtà komplessa però, għaliex tikkonsisti f'taħlita ta' sistemi soċjali nazzjonali, eh, spiss eh, minn ħaddem, ikun għadin jaħdmu dawn ma' sistemi ta' relazzjoni industrijali, xi ħaġa li tinkludi l-imsieħba soċjali u ma' ħaddin aktar riċenti u ma' snin eh, kien hemm ukoll korpus importanti ta' leġiżlazzjoni fuq il-kondizzjoni eh, ta' xogħol. Il-bażi ta' drittijiet insomma li nsibu fid-diversi direttivi soċjali li akkompanjaw il-binja tas-suq intern. U Business Europe kienet parti minn dan il-proċess, minn dawn id-diskussjonijiet, ikolli ngħid li kienet parti minn din l isfida Jacques Delors kien stidinna biex nibdew bid-dialogu soċjali bilaterali brabta ma' dimensjoni soċjali. Sa dak iż-żmien il-Business Europe kienet l-unika għaqda privata li laqgħet l-istedina u involvit ruħha f'dan id-dialogu mal-TUC. Riżultat ta' dan aħna qbilna fuq sensiela ta' opinjonijiet konġunti fuq l-integrazzjoni tas suq tax-xogħol, l-edukazzjoni, taħriġ, affarijiet maħsubin biex niffaċilitaw tranzizzjoni eh, maħsuba mbagħad fl-istadju li jmiss it-trattat ta' Maastricht aħna stajna flimkien mal ituc li nagħtu kontribuzzjoni importanti oħra biex nibnu d-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea. Billi naqblu fuq sistema li tippermetti lill imsieħba soċjali biex jinnegozjaw ftemmit qafas fuq livell ta' Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa sa li nsibuha f'artikli 154 u 155 ta' trattat u dawn l-artikli huma msejsa fuq ftehim bejn Business Europe u l-TUC. Ir-raġuni għala ddeċidejna li ninvolvu ruħna f'dan l-eżerċizzju kien għaliex it-trattat ta' Maastricht kien estenda il-votazzjoni ta' maġġoranza kwalifikata flimkien ma' qasam relatat mal-collective bargaining fl-istati membri, ġifir kien hemm interess ta' trade unions ta' minna ħaddem biex jiddefendu l-possibilità ta' dawn l-imsieħba soċjali li jkomplu jinnegozjaw fuq dawn l-affarijiet. Aktar riċentement meta President Juncker ħa il-pożizzjoni tiegħu stedinna biex nagħtu impetus ġdid u hawnhekk ukoll il-qajna l-istedina. Bħala riżultat wara kważi s-sena ta' diskussjonijiet, is-sena l-oħra aħna qbilna fuq stqarrija importanti flimkien mal-Kummissjoni l-Kunsillu Trade Unions għal bidu ġdid għad dialogu soċjali u dan ovvjament huwa importanti għad diskussjoni dwar kif nistgħu nkomplu niżviluppaw id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea għal Business Europe huwa ċar li dan il-bidu ġdid u l-isforzi biex intejbu l mudell soċjali Ewropew dawn għandhom jirċivu mbuttatura mill-partijiet soċjali. Hemm bżonn dijalogu soċjali reali kif ukoll sħobbija maħsuba biex iġġedded il mudell soċjali Ewropew. Għaliex? Il-verità hija li bil-bidliet li qegħdin isseħħu madwar id-dinja Fl-Ewropa wkoll il-mod kif il-kumpanniji qegħdin jaħdmu u x-xewqat tal-ħaddiema hemm bżonn li nadattaw din is-sistema soċjali. Aħna konvinti bisħiħ li f'ċirkostanzi preżenti fejn l-Ewropa eh, qed tiffaċċja protezzjoniżmu, populiżmu hemm bżonn li niffokaw il-politika tagħna biex insaħħu tkabbiru l-impjiegi fl-Ewropa. Hemm ħafna riski, il-kumpanniji u ċittadini huma mħassbin dwar il-ġejjeni tagħhom li smajna ħafna dwar il-ħaddiema, però xieraq ngħidu wkoll li anke fil-kumpanniji stess. F'dik l-isfera hemm ħafna SMEs li għandhom tħassib kbir dwar il-ġejjeni tagħhom fil kundizzjonijiet attwali diffiċli ħafna meta ddiskutejna x'nistgħu nagħmlu. Meta niddiskutu hemm bżonn noħorġu bl-aħjar soluzzjonijiet m'għandniex naħolqu aspettattivi ħżiena għaliex dan ikun perikoluż. Jista' jagħmel ħsara fit-tul meta n-nies jirrealizzaw li kien hemm wiegħdi li ma ġewx imbagħad eh, imsarfa fir-realtà. Il-problemi li għandna mhux problema ta' deficit fil-politika soċjali, l-istatistika hija ċara l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta 7% tal-popolazzjoni dinja. Nipproduċu madwar 22% tal-GDP globali u għandna madwar 40% tal-infiq pubbliku fuq dispożizzjonijiet soċjali. Jiġifieri l-kwistjoni hawnhekk hija kif ikollna dħul aħjar għall-investiment tajjeb li nagħmlu f'dan il-qasam b'mod li niżguraw li l-isforzi tagħna jissarfu fir-riżultat mixtieq, ġifieri li jkun hemm tkabbir akbar u impjiegi aħjar fl-Ewropa. Illum il-ġurnata ir-realtà hija li minkejja l-investiment enormi tagħna f'infiq soċjali xorta waħda Għad nisbaw diffiċli li lura l-livelli għal dawk li kienu qabel il-kriżi. U dan minħabba l-fatt l-aktar li il kallima preċedenti semmita din kien hemm tnaqqis f'investimenti. Eh, investimenti pubbliċi u privati hemmhekk naqblu li għandu jkun hemm attenzjoni biex noħolqu l kundizzjonijiet biex inkomplu nżidu in però investiment produttiv irid ikun pubbliku iva però produttiv u anki investiment privat irid jagħmel parti tiegħu wkoll, però rridu inkludu id-dinja kummerċjali hemmhekk ukoll biex immorru lura għall affarijiet marbutin aktar mad diskussjoni fuq il-pilastru ta' drittijiet soċjali hemmhekk irridu naraw x'inhuma l-ħtiġijiet tal-kumpaniji eh, brabta mas-suq tax-xogħol. Il-verità hawnhekk hija li b'domanda ġdida mill-konsumaturi, teknoloġiji ġodda, mudelli ta' organizzazzjoni ġodda li għaddin jidħlu minħabba d-digitalizzazzjoni tal-ekonomija tagħna u fejn l-Ewropa għadha lura meta mqabbel mal-kompetituri tagħha, popolazzjoni dejjem tixjih, domandi differenti ħafna tal-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, b'karriri itwal u inqas lineari soluzzjonijiet faċli mhux se jkunu biżżejjed. Irridu nirrikonoxxu wkoll li natura tal-impjiegi wkoll u l-ħajja eh, jgħidu ħafna fuq il-problemi li qegħdin jiffaċċjaw in-nisa u nies oħra. Irridu noqogħdu attenti li ma noħorġux b'merry go round li nitfaw il-pis minn kategorija ta' ħaddiema l-kategorija oħra Irridu nadottaw approċċ olistiku fil-konfront tar-riforma nifoka fuq ħames oqsma u l-għannin l-ewwel miżuri biex ngħinu l-ħolqien tal-impjiegi mill-kumpanniji. Ħaġa importanti jekk nixtiequ inserħu ras iċ-ċittadini. It-tieni irridu nkomplu inna neħilsu minn dawn il-problemi ta' faqar li għadhom jeżistu, irridu nsaħħu t-taħriġ u l-edukazzjoni għaliex hemm paradoss kraħ koeżistenza ta' rati għoljien ta' qatt ma' numru sinifikanti ta' xogħlijiet li ma jsibux kandidati irridu naħħu xkiel regolatorju għall impjiegi li jeżistu fl-liġijiet nazzjonali, u mhux qed ngħid biss leġiżlazzjoni nazzjonali li ġiet adottata matul is-snin hawnhekk. Eh, din hija xi ħaġa li tkun stabbli, rridu narraw li tkun inforzata kif suppost, però fuq livell nazzjonali hemm bżonn ta' ċerti adattamenti. U apparti minn hekk irridu naraw kif nistgħu tejbu l-cost effectiveness tas safety nets tagħna b'mod li jkun hemm marġni li jgħinu biex jitnaqsu l ispejjeż marbutin mal-qasam tal-impjiegi. Biex naqtaw fil-qasir nista' ngħid li f'Business Europe ma naħsbux li l-issikar tal-liġijiet tax-xogħol jistgħu jsaħħu l-impjiegi bil-kontra affarijiet bħal dawn ikollhom effett bil-kontra. L-aċċenn għandu jkun fuq l-implementazzjoni ta' riformi fis-suq tax-xogħol fokus fuq loqsma li jistgħu jagħmlu differenza. Din dan mhux biss essenzjali biex intejbu tkabbiru l-impigi, dan huwa titjib ukoll maħsub biex insaħħu il-koeżjoni bejn l-istati membri jekk ma nixtiequx li jkollna konverġenza u jekk nixtiequ naqsu d diverġenza bejn l-istati membri huwa importanti li jkun hemm progress aħjar fl-implementazzjoni ta' riformi strutturali fl-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar net, xi ħaġa dwar il-finanzjamenti pubbliċi u t-tisħiħ tagħhom. Joġobna jew ma joġobniex dan huwa parti mit-tweġiba biex intejbu il-prospetti soċjali għaliex ma jistax ikollok sistemi ta' sigurtà sostenibbli mingħajr ma jkun ehm, finanzi pubbliċi sodi. Hawnhekk hawn rwol għall benchmarking, il-benchmarking li huwa maħsub bħala parti mill-pilastru tad drittijiet soċjali għandu jkun integrat fis-semestru Ewropew. M'għandux ikun hemm xi ħaġa parallela ma' dan u fl-aħħar nett huwa importanti ħafna li l-benchmarking jirrispetta l limiti tal-kompetenzi Ewropej u dan ifisser speċjalment li għandu jirrispetta l-awtonomija tal-imsieħba soċjali fl-istati membri jirrispetta wkoll l-istrutturi marbutin mal-pagi fil-pajjiżi stess. Dak li qegħdin nittolbu lill kummissjoni aħna bħala segwitu għall pilastru soċjali huwa li ikun hemm strateġija imġedda ta' riforma hemm mudelli ġodda ta' negozju, forum ta' impjiegi ġodda. B'hekk nistgħu ntejbu l-mod kif is-swieq ta' xogħol tagħna u sistemi soċjali tagħna jaħdmu. Hemm bżonn ikun hemm marġni għall-innovazzjoni u sperimentazzjoni. Hekk kif l-ekonomija ssir diġitali u rridu wkoll inżommu f'moħħna l-aspirazzjonijiet ġodda wkoll. Tan nies eh, hemm bżonn li jkollna xi ħaġa inqas legalistika però b'aktar opportunitajiet appoġġ reali għall-individwi b'mod li dawn ikollhom aktar responsabilità ngħinuhom ukoll jiżviluppaw il-karriri tagħhom waqt il-ħajja tagħhom tax-xogħol. Grazzi. Merci. Euh, donc on a Grazzi, Iva, għanna rrida għall-applikazzjoni ta' Business Europe fuq dimensjoni soċjali b'dil komplessità kollha tiegħi li inerenti u allura l-appell huwa li ehm, konna involviment minn Business Europe imma wkoll dialogu soċjali Ewropew li jrid iseħħ u allura aħna għandna viżjoni tal unions waħda patronali, waħda tal-mexxejja u tal-sidin u l-immalmi ħana saw naqra minna ħata l-kelima li jmiss. Iva, grazzi, eżis membri tal-Parlamenti Ewropej Nazzjonali Sinjuri, eżis kollegi. X'inhi l-weda tal-Unjoni Ewropea u tat-Trattat Ewropew? Dan huwa biex naħolqu suq eh, li jkun grejs li jkun hemm mekkaniżmi kompressi jew l-idea hija li ntejbu l-benessri taċ ċittadini u l-kondizzjonijiet ta' ħajja tax-xogħol tagħhom. Nasab dan għandu jkun eh, fil-qalba ta' kull politika li aħna nagħmlu. Aħna diskutejna u smajna minn kelima ta' qabel. L-Unjoni Ewropea għandha mudell soċjali u li dan il-modell jipprovdi ċittadini bidrittijiet battanċi li mhumiex importanti u protezzjonijiet għaliex il-dialogu Ewropew Soċjali kien strumentali illi nistabilixu ħafna minn dawn it-trittijiet. Aħna għandna smajna f'dibattitu anki qabel, anki bħafna fatti illi naraw illi l-modell soċjali Ewropew illi aħna tant eh, mgburin minnu li huwa f'sogru. U meta nħarsu lejn il-kriżi Ewropea, anke fid-dawl tax-xokk tal-2008, aħna konna kważi 10 snin wara l-effetti ta' wara, anki kważi 10 snin fejn il-kriżi soċjali iżdiet u 10 snin meta l-Unjoni Ewropea ma setgħetx teleb il-problemi u toħrob soluzzjonijiet konġunti li huma ġusti u li huma appoġġjati minn kulħadd. U parti u għatet nġu għal għatu il-għat fost iż-żaza, aħna għedin nipruvaw soluzzjon, insibu soluzzjonijiet zaħar għalija imma sissa ma stajniex nolbuwa. U għajna kif għak kifini. Aħna diġa semmejni għawnek. Jek aħna ħajn komplu naddejlek, l-euro ħajt falli. Mux titfalli minħabba li naqs li ma kienx fiduċa tas-swieq imma minħabba li tilfet il-fiduċa ċittadini. U aħna aħna hawnhekk iridu nkunu nafu x'inhu involut. U anke għal dak li huwa magħmul dan tlet gruppi, impjegati, ħaddiema u gruppi ħrajn tas soċjetà ċivili u aħna hawnhekk konvinti ah, li jridu nindirizzaw dan il-distak li hemm fis-soċjetajiet tagħna u li tinħabtu wiċna ma' dizintegrazzjoni tal-Unjoni. Kien ħarsu lejn it-tikli dan il-panel huwa komprensiv u koordinat bħala dimensjoni soċjali tal-EMU u dan mhuwiex ser jkun il-addon soċjali u dan ifisser illi aħna rridu nbidlu l-EMU u ninkludu dimensjoni soċjali fil-politika fiskali u ekonomika li aħna qegħdin nagħmlu. Aħna fil-Kumitat flimkien għamilna pakkett komprensiv ta' opinjonijiet ta' kif għandna nsaħħu l-EMU u proposti konkreti ta' kif nagħmluha. Proposti li jistgħu jsiru immedjatament, proposti li rridu nirriflettu fuqhom jekk irridu nsaħħu l-kooperazzjoni strutturata u anki proposti għaliex aħna konvinti li bidliet fit-trattat huma neċessarji għalkemm nafu kemm komplessa problematika l-biċċa u anki minħabba li jridu naħdmu għal dan il-lan għaliex inkella stabilizzazzjoni ta' veru ma se jkun possibbli. Li jkollna dimensjoni soċjali b'saħħitha huwa u aspett importanti u d-dibattitu fuq il-pilastru soċjali hija bażi tajba u inizjattiva biex inkunu vettura ta' dan. U aħna lek eh, fil-Kumitat Ekonomiku Soċjali bot unanimu adottajna l-opinjoni tagħna fuq il-pilastru soċjali b'rekomandazzjonijiet ċari fejn ukoll naqblu l-impjegat il-libanin um, minħaddem impjegati taħdima ta' soċja ċivili um, partijiet kollha interessati li jridu nindirizzawha. Dan irridu nindirizzaw ħaġa li huwa importanti għaliex ir-rabta bejn Brussell u l-Istati Membri U Walek aħna nizzjajna 28 dibattitu fl-Istati Membri mal- il-partijiet kollha interessati minn fuq minn 8,000 eh, rappreżentant tas soċjetajiet ċivili mm, multipliers biex ngħidu li jisma' ħnirdu nagħmlu xi ħaġa, rridu nagħmlu dan id-dibattitu kullimkien mhux biss fi Brussell. Għalhekk nixtieq insemmi xi ftit minn proposti. Mod partikolari biex xogħol li għamilna fil-ġejjini tal-EMU. Aħna konnedna li ħajkun importanti ħafna li nisħu fuq l-interdependenza eh, bejn il-politika ekonomika u soċjali għaliex bil-kriżi hemm tendenza li aħna niffokaw fuq il-politika ekonomika jew inkella soċjali. Imma aħna rridu naraw li nsibu bilanċ tajjeb u anki naraw x'inhuma r riperkussjonijiet bejn it-tnejn u li konna sitwazzjoni fejn il politik ekonomika tal-aħħar snin tiġi segwita bħala xi ħaġa li tagħmel il-ħajja fl-Unjoni Ewropea inqas soċjali li tkun ma tkunx ittimina sitwazzjoni soċjali jekk kif tkun il-collective bargaining ħafna stati membri għallek inħossu illi jekk nillaxkaw l-austerità hija xi ħaġa tajba. Imma aħna rridu iktar investiment, irridu iktar investiment pubbliku, u li aħna rridu insibu semestru Ewropew biex insibu impjiegi aħjar u għanijiet soċjali u il konsiderazzjonijiet makroekonomiċi fis semestru Ewropew. Għalhekk aħna proponejna eh, li aħna ikonna dialogu makroekonomiku għaż-żona euro illi jitkopri il-pajjiżi kollha ekonomiċi u anki jisu ukoll il-ministri u l-imsiħba soċjali kollha tagħna hemmhekk. U dan jista' jseħħ immedjatament għandna dialogu mikroekonomiku mm, m'hemmx fejn bidel trattat għal dan il-lan dawn affarijiet jistgħu jsiru issa. U jista' jsaħħaħ eh, l-involviment tal-imsieħba soċjali hawnhekk għaliex inti qed teħtieġ il-msiħba soċjali jekk inti ser tindirizza xi ftit miż-bilanċi li aħna qegħdin naraw bħalissa. Aħna wkoll konvinti f'tliet gruppi li jindirizzaw għadi wkoll fuq il-plastru soċjali li aħna nabżon iktar flessibilità u li aħna għandna r regola tad-deb għall-investiment pubbliku li dan għandu jkun investiment fil-ġejjieni u dan ifisser illi indirizzaw il-kwistjoni tad digitalizzazzjoni u l ġejjini tax-xogħol tagħna u t-tranzizzjonijiet li jridu jsiru u eh, dan biex ninvestu fil-ġejjini nagħti ċittadini t tama illi flimkien fl-Unjoni Ewropea insibu kif nistgħu politikament ninfluwenzaw ix-xogħol tagħna għaliex dan mhuwiex immexxi mit-teknoloġija imma politika oħra u dan huwa mod bħall-Ewropa eh, dak li aħna nħabtu wiċċna miegħu mal-ġejjini tax-xogħol tagħna u da ma jistax ma nistgħux eh, minn daħsu leħ pozitiv izolament għalix indan mhuwiex ma mm, biss iżolat għal suq tax-xogħol nazzjonali. Aħna għandna bżonn bilanċ aħjar fir reġuni differenti fid dawl tal-pjanta junkera għaliex bħalissa ta' mhux qed iseħħu aħna għandna bżonn rabta aħjar mal-investiment soċjali u l-pakket tal-investiment soċjali. Aħna konvinti li rridu iktar solidarjetà u mekanizmu ta' kompetitività biex inġildu kontra il-xokkijiet ehm, um, simmetriċi u zbilanċi u għanna bżon mekanizmi ridistributivi. Minna ħal-oħra kif diġa sħaqna hawnhekk ħajkun importanti wkoll illi konna ħjar armonizzazzjoni ħjar ta' dan is-sistemi ta' protezzjoni soċjali li jfisser li aħna għandna bżonn ehm, pjattaforma vinkollanti ta' protezzjoni soċjali aħna diġà proponejna ehm, dħul minimu taħt id-direttiva qafas biex naraw billi jkun hemm iktar koeżjoni territorjali u ekonomika u illi naraw illi dak li jridu nagħmlu huwa li nindirizzaw il-kwistjoni tal-minimum wage eh, mhux billi nifissaw il-minimum wage imma illi eh, nirreferu għax-xogħol tal l dan ix-xogħol u li ngħidu kif għandna bżonn iktar konverġenza l fuq termini ta' pagi u dan għandu jiġi mir-ratio ta' minimu ta' il-paga eh, medja u din hija 60% tal-paga medja. Il-ħin na' dispożizzjoni tiegħi qed jiskadi. Smajt kemm xejn id-dibattitu li kellkom qabel. L-appell tagħna huwa li aħna għandna żewġ mezz modi ta' ħsibijiet hawnhekk. Hemm min jgħid iva qed it-tajba kol ma rridu nagħmlu wara nissaħħu iktar dak li qed nagħmlu ma nibqa' sejni kif huma. U oħrajn qed jgħidu isma' aħna produċejna ħafna problemi, inugwaljanzi, problemi soċjali. U aħna issa rridu nbidlu il-mod kif aħna naħdmu u rridu namnu id-dimensjoni, daħruġ dimensjoni soċjali il-man eh, li jinsibu soluzzjoni prammatika u approċċ raġonevoli biex nuru liċ ċittadini li iva jista' jsir u nistgħu nindirizzaw dil kwistjoni billi konna mm, common market għal 500 mm, miljon ruħ u dinja s-saxħa tagħna grazzi tassew. Merci pour cette note positive, ça fait pas de tort d'avoir un peu de... Grazie drassi tal-vizjoni tiegħek dan il-nota pożittiva ħafna l-ġejjini tiegħek u l-fatt li sħaqt fuq il-modell soċjali, dialogu soċjali, dimensjoni soċjali. Il-volviment tal-msiba soċjali li rridu nsaħħu, imma jridu wkoll nagħtu ċans eh, biex Maria u Rodriguez eh, billi eh, issemmi ftit il-rapport ekonomiku fuq drittijiet soċjali soki Naħseb li effettivament għandek raġuni li semmija e, naħseb li f'daw ta' unanimità kien hemm ħafna diversità fl-Unjoni Ewropea imma fidejk insomma. Uh, many thanks, Chair. This is my pleasure to uh, present uh, the report adopted recently by the European Parliament. fuq il-rapport li ġi adottat mill-Parlament fuq il-pilastru ta' drittijiet soċjali illi kellu maġoranza kbira u koll u l-appoċ anki ta' ħames gruppi. E din hija ħaġa importanti u sinifikativa u nixtieq nisħa fuq il-fatt li jien għandi hawnhekk miegħi żewġ xedaw rapporters Tom Venalakel mill-grupp EPP u Eri Calve Bon minn grupp ieħor u aħna għamilna negozjati intensivi ħafna biex noħol biex naslu għal rapport eh, importanti ħafna. Il-tħassib prinċipali tagħna kien li ninkonsidraw ċittadini it-sitwazzjoni ta' ċittadini għax kulħadd jista' jara illi issa ċittadini jħossu illi qegħdin jitilfu l-kontroll ta' sitwazzjoni u jixtiequ jerġgħu jieħdu l-kontroll ta' sitwazzjoni għal daqstant il-pilastru ta' drittijiet soċjali għandu jittijom iktar possibilitajiet biex ikunu jistaw e, jikontrollaw il kondizjoniet ta' xogħol ta' ħajja tagħhom. Inħossu li din inizjattiva fuqata ħafna kif hija proposta mill-Kummissjoni Ewropea għax għandna dimna hawnhekk moviment ġdid ta' ideat fl-Ewropa. U l-aħjar mod biex e, u li għajdu li laħjar mod biex niproteġu ċittadini għalli morru l-ura lejn il-kompetenza nazjonali. Waħna fil-Parlament Ewropew ma nemnuħx f'da, unħostu li dinja illużjoni, e, naħsbu li aħna għanna bżon ta' soluzzjoni Ewropej li jintegraw il-politika nazjonali tajba. E tini għan li għanna f'moħna. U għalli nitrattaw il-divergenzi bejn l-Stati membri u l-bżon li nerġaw innidu il-konverġenza l fuq soċjali u ekonomika għal eh, suq intern u għall eurozona dan kien lan għana. U għalhekk għana għamilna rapport illi jaġġorna eh, il-standard soċjali manki eh, identifika l-mezzi kif nistaw għanna naslu għal-rizultati fuqhom il-tħassib tagħna kien li nitkellmu fuq l-interessi ta' ċittadini fil-ċiklu kollu tal-ħajja, eh, nibdew bit-tfal biex nevitaw il-faqar fost it-tfal, eh, natu eh, garanzija zaza aktar qawwija, natu iktar mezzi għal bilanċ bejn il-xogħol u l-ħajja u għanna u koll tħassib fuq it-tendenzi ġodda fil- fil- suq ta' xogħol u daw jinkludu anki il rivoluzzjoni Digitala digitali. U aħna narfu li jen potenzjal kbir fil-rivoluzzjoni digitali u rridu nużawa din il-potenzjal u nużawa biex naslu għal iktar uh, impigi u impigi aħjar. <clears throat> u għal din il-raġun raġuni hemm bżonn u l kondizjoniet għal ħaddema kolla għal eh, impiegati kolla marbutin mal-ekonomija digitali biex ikollhom eh, kontrat ċar uh, Eh, kondizjoni ta' xol ċari, aċċess ċar għal protezzjoni soċjali adattata għal bżonnijiet tagħhom. Din hija innovazzjoni prinċipali li rridu niżviluppaw biex nisfruttaw kemm jista' jkun din ir-rivoluzzjoni diġitali. <clears throat> Kellna wkoll f'moħħna il-bżon illi noħol u eh, dritt soċjali ġdid tal-seklu 21, illi din l-idea ta' garanzija tal-ħiliet, għax nemnu għahna l-edukazzjoni bazika għal kulħadd fl-Europa għandha tkun ta' livell sekundarju u dan huwa livell bażiku biex ikollok biex wieħed ikollu opportunitajiet li jdumu matul il-ħajja. U dan għandu jkun dritt soċjali ġdid. U fl-aħħar fuq il-salari Aħna konkludejna fl-aħħar versjoni tar-rapport illi għanna bżonn nizguraw eh, livelli minimi ta' eh, paga fl-istati membri, u bat ridu nirrispettaw però il-xol eh, normali tal-imsieħba soċjali fil-dialogu soċjali biex nifissaw il-pagi u li wieħed jikkonsidera wkoll l-iżviluppi ta' produttività Umbat il-mezzi ta' investiment, investiment biex nħolqu l-impigi, manki biex nizguraw l-investimenti soċjali. U fuq dan aħna konna speċifiċi ħafna fuq l-appelli tagħna fuq kif aħna għanna nużaw il-budget tal-komunità, il-Fond Ewropew ta' Investimenti Soċjali u irridu nikkompletaw il-Unjoni Ekonomika u monetarja kapacità fiskali, rridu nizviluppaw dawn l-istrumenti b'mod illi nkunu nistaw eh, innollu l-livell ta' investiment inħarsu in il-futur u naslu għal impigi ta' kwalità imma nizguraw anki aċċess għal protezzjoni soċjali għal ħaddima kollha. Aħna narfu koll li irid isir xi ħaġa importanti bil-politika fiskali għax aħna nafu illi eh, E, dawn it-taxxa e, e, fuq il-xogħol huma diġà olin wis u biex napoġġaw is-sistemi soċjali tagħna rridu immexxu il-pis ta' taxxa minn dan il-fattura fuq fatturi oħrajn. U fl-aħħar, meta mawri dawn id-dejat kollha l darba l-Kommissjoni toħroġ bil-proposta tagħha fuq il-pilastru ta' drittijiet soċjali għandu ikun inkluż fil-roadmap għal futur tal-Unjoni Ewropea li se jiġi adottat fruma u nittamaw li l-msiba soċjali jistgħu jablu fuq dan meta jittaqgħu fil-summit tagħhom qabel il-Kunsill ta' Ruma. Dan huwa kollox. Grazzi. Grazzi. Grazzi, naraw l-importanzi, l-importanza, naħos l-importanza li għandhom dawn il-partnerism s u l-soċjali li għandhom xieqdu. U rajna wkoll kemm il-lat tal-Komitat Ekonomiku Soċjali Ewropew tal-Parlament Ewropew iridhom kollu um, kull ma jista' jagħmel jiġi msarraf um, mill-aktar fis minn azzjonijiet u politika tassew konkreta biex ikun effettiv. U għallek nixtieq indur issa lejn Sinjura Carrara Marquez Mendes tal-Assemblea tal-Repubblika Portugiża. Donc 2 minuti vous verrez il y lampes rouges qui Zewċ minuti għandha kollok il-ampina li kollok daw li ħaj meta jasallek il-ħin. President, komplimento todos os colegas e começar por salientar que esta facto é Grazie President, insellem il-kollegi kolla, u najt li danu huwa importanti ħafna. Jina kuntenta li għandi opportunità li nitkelmu fuq dawn kwistjoni kwistjonijiet li rigwardaw l-impjegi u kwistjoni soċjali u dritti soċjali, għax dawn huma eh, eh, ċavetta biex nizguraw il-koezjoni soċjali eh, li għanna bżonna ħafna issa u anki fil-ġlida kontra divizjoni soċjali. Nħossu li importanti ħafna li nifukaw fuq kwistjonijiet ta' xogħol u il-politika biex niġildu kontra l qat irridu nżidu l-livelli ta' impigi billi kun hemm iktar impigi u impigi aħjar. <clears throat> Nista' nagħtikom eżempi fil-Portugal li għaddejna minn periodu komplikat ta', krizi u dana wassal għal eh, numri ta' għat eh, verament oljien. U issa edin jitjibu, però nħoss li dan huwa riżultat ta' riformi strutturali illi eh, ġew adottati fil-pajis, speċjalment riforma ta' leġislazzjoni fuq ix-xogħol. L-idea hija li nagħtu lil kumpaniji iktar kompetittività biex l-ekonomija tkun iktar kompetittiva kollha kemm u biex ikonna impigi aħjar u iktar impigi u aħna konventi kontenti bi rizultati tnaqis tal-għat u rizultat dirett tal-investiment li għamilna. L-Istati membri qed jaħdmu eh, sfiq fl-Europa kollha, l-Istati membri kollha għedin jiprovaw jikkoordinaw il-politika tagħhom u jekk inkunu nistgħu nagħmlu iktar minn dan fil-futur jirnexxinna mbagħad u lejn riżultati iktar eh, aħjar eh, biex nersqu lejn eh, dak li qed nimmiraw għalih koeżjoni soċjali u impigi aħjar. Issa nisimaw minnant Enrique Calve Champon mill-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi, se nitkellem fis-smi u mhux fisem l għalde għaliex Dan huwa grupp eh, wiesa stis li għandu opinjoni differenti fuq xi suġġetti. Personalment jiena se nitkellem dwar tlieta biss. L-ewwel nett il-fatt li evidentement din hija kwistjeni politika importanti ħafna fuq livell Ewropew bħalissa l-eżistenza ta' pilastru soċjali fih innifsu diġà hija ħaġa tajba għall irkupru ta' ċerta rida rida li noħolqu aktar Ewropa briz iċ-ċittadin. F'mument fejn iċ-ċittadini qegħdin jaqtaw qalbhom. Minnu nnifsu dan huwa fundamentali, assolutament fundamentali inqisu dimensjoni soċjali li takkumpanja l-Unjoni Monetarja mbagħad il-Munita Unika, eċetera. It-tieni net biex dan isir hemm bżonn li għandu jkun hemm solidarjetà Ewropea ma nistgħux nitkellmu dwar ċittadinanza eh, meta l-banek ta' ċertu pajjiż aktar fraġli jew pajjiż ieħor qegħdin f'periklu dawn eh, jużaw flejjes Ewropej biex isaħħu lilhom infushom jew inkella meta eh, niddefendu l-Ewropa hemmhekk infittxu u nsibu insibu l flejjes meħtieġa però mbagħad ma jkunx hemm trasferimenti soċjali eh, fl-Ewropa stess, mhux qed nitkellem għal fisem għalde, ma jkunx hemm fond ta' għajnuniet soċjali għall-ar żminijiet b'mod li nkunu nistgħu niżguraw li jkun hemm din il-bażi soċjali fl-Ewropa kollha. U l-aħħar punt, però ma baqalix biżżejjed ħin huwa li l-implementazzjoni ta' ċerti drittijiet huwa l-post fejn hemm bżonn eh, ċerti problemi, pereżempju l kwantifikazzjoni fuq livell Ewropew x'aktarx hija xi ħaġa li mhux daqshekk tajba meta nqisu eh, kemm huma differenti s-swieq tax-xogħol fl-Ewropa dan huwa diffiċli ħafna. Grazzi Andrej Junkossa mill-Parlament Ġermaniż. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna President. Dan l-aħħar, il-Bartelmans Foundation ħarġet bindiċi tal-dimensjoni soċjali 118 miljun persuna fl-Ewropa 23% qegħdin friskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Il-proporzjoni ta' nies foqra li jaħdmu full-time pera xorta taħt il-linja ta' ta' faqar żdiedet b'7%. E, Il-qad fost iż-żgħażagħ jibqa' għoli anki e, bejn il-pajjiżi. Il-kumment li smajna dwar dan kien li il-proporzjon ta' nies li ma jistgħux jgħixu mis salarju tagħhom dan jimmina l-kontinwità tal-ordni ekonomiko soċjali. Din hija ħaġa allarmanti u l-konsegwenzi politiċi huma serji dan huwa ta' teddida għal koeżjoni Ewropea. Ma naħsibx li din hija biss konsegwenza ta' politika żbaljata fuq livell nazzjonali, naħseb li dawn l-iżviluppi wkoll ġew imbuttati mir-reazzjoni għall kriżi finanzjarja u ekonomika u r-reazzjoni ma naħsibx li kienet l-aktar waħda xierqa. Tista' taraw li dawn il-problemi morru lura l-arkitettura tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, speċjalment il-kriterju ta' Maastricht. il kummissjoni Ewropea provat tagħmel xi ħaġa aċċettata l-problema. Il-pilastru Ewropew tad drittijiet soċjali pass tajjeb fid-direzzjoni tajba, però il-punt huwa dan dan biżżejjed jekk inħarsu aktar mill-qrib dan il-pilastru jizu ġgant minn xi ħrafa, aktar ma tersaq leħ aktar jider zejr. Fl-aħħar mill-aħħar, hemm ħafna indikaturi u screenings għall-istati membri u dan ma naħsibx li huwa biżejjed fih innifsu. Dan mhux bħal Karta Soċjali Ewropea, l inizjativa tajba kieku għaliex tissegwi d-domanda li hemm, però ma naħsibx li huwa biżżejjed, hemm bżonn bidla aktar fil-fond biex ikun Ewropa Soċjali, grazzi. Tom van den Kendelaar euh, du Parlement européen qui, si je ne me trompe pas, a été rapporteur FIC. Grazzi, Iva. Jena ekkont, Iva. Eh, kollegi, l-Unjoni Ewropea hija prodott uniku li ħoloq il-ġid, però naħseb li issa hemm bżonn perspettiva jekk inħarsu lura 70 sena wieħed jista' jara li ninsabu fl-istess kmamar xorta waħda hemm bżonn il-problemi nsejħulhom bħala tali għaliex jekk le iċ-ċittadini jitilfu l-fiduċja fl-Ewropa Hemm bżonn dimensjoni soċjali b'saħħitha huwa tajjeb li kemm fuq livell nazzjonali u fuq livell Ewropew qegħdin nitkellmu dwar id-dimensjoni soċjali. Jiena qed naħseb dwar dan. Naħseb li huwa importanti li naħsbu dwar il-pilastru soċjali b'mod speċjali, però jekk hemm xi ħaġa li hemm bżonn nagħmlu fid-diskussjoni tagħna hija li għanna namlu proposti speċifiċi għal kif nistaw intejbu l-affarijiet. Hemm bżonn jintlaħaq konsensus dwar sensiela ta' bidliet li jistgħu jsiru, bidliet bżar forsi però importanti. L-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu hija dak li spiss jiġri li nispiċċaw biex naqgħu fil-politika partiġana u noħorġu b'xi wish list u ma naslu għal imkien. Naħseb li hemm bżonn li nqisu r rwol id-diversità tal-istati membri s-sitwazzjoni bejn il-Ġermanja u l-Olanda pereżempju differenti ħafna meta tqabbilha mal-Greċja, irridu nirrispettaw ukoll id-dialogu soċjali xi ħaġa li inħolqod bil-għaqal matul ħafna snin. Din ma nistgħux nagħtuha għal ġenb issa, naħseb li x-xogħol tagħna huwa ċar ħafna u qiegħed issir aktar ċar permezz tal-preżentazzjoni tagħna li dan niżguraw li jkun hemm konverġenza soċjali, però hemm bżonn ukoll li nirrispettaw il-qafas li il-proċess ta' semestru Ewropew joffrilna. Hemm bżonn ukoll li nqisu ir-rivoluzzjoni diġitali li qed taffettwa lil Ewropa. Hemm bżonn li niżguraw li aħna nkunu minn ta' qudiem Tlet minnix jridu jitkellmu ħna l-lista x'inkellem mustanel u fil-ħin għax jridu nispettaw il-karxol tal-interpreti. Ixo is-sur Ivan Gonzalez tal-Portugal SND. Signor President, komplimentare meza in partikolare rad deputata. Grazie ħafna President. Jiena nixtieq nifraħ lill panelists inkluż lil Marija Joao Jiena naħseb li huwa importanti li l-Ewropa tkun aktar mħasba dwar eh, l-element soċjali u d għandna sfidi u perikli hemm il-kwistjoni tal-qatt fost iż-żgħażagħ. U ma rnexxinniex niġġieldu l-ingwaljanza soċjali dawn jibqgħu jikbru fl-Unjoni Ewropea. Ħafna Ewropej jinsabu friskju ta' faqar ukoll. Jiena naħseb li għandna bżonn nagħmlu l-almu kollu tagħna biex ma naslux għal soluzzjonijiet faċli ta' natura nazzjonalistika. Mhux nintaxxaw l-immigranti, pereżempju, affarijiet bħal dawn dawn il-kummenti immorru kontra l-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea dwar solidarjetà u libertà. Solidarjetà għandha teżisti wkoll bejn nies differenti. Jiena minn pajjiż il-Portugal li kien suġġett għal pakket ta' riskat li ġie mitmum fl-2015 se jkollna 2.3% tal-deficit. Però biex inżommu mal-miri budgetarji tagħna mhux xaqan fih innifsu. Hemm bżonn li naraw nsibu mezz kif nirriformaw il-politika soċjali tagħna b'mod li jkollna aktar investiment Ewropew, aktar ġustizzja soċjali u Ewropa li tippermetti li n-nies tagħha biex jgħixu b'mod aħjar. Hawnhekk qegħdin nilagħbu bil-ġejjini tal-Ewropa, tal-ġejjini taċ-ċittadini Ewropej. Hemm riskju importanti hawnhekk qudiemna. Sofia Ribeiro Di euh, du Portugal, donc euh, membre du Parlement européen. Cumprimentar os colegas uh, que aqui estão presentes e também a mesa. Grazie, President. Insellem l-kollegi kollha inkluż il-panelist. Din id-diskussjoni ma tistax tkun biss taħdita ideoloġika, hemm bżonn żewġ livelli. L-ewwel nett irridu nqisu l-konverġenza bejn politika soċjali jekk dan ikun jekk din tkun diskussjoni maqtuwa mill-integrazzjoni soċjali tkun ħasra x'inhu l-kompetenzi maqsuma x'hemm fidejn l-Unjoni Ewropea u x'hemm fidejn l-Istati Membri jekk se nitkellmu biss dwar x'tip ta' politika neħtieġu għall-ugwaljanza bejn is-sessi affarijiet bħal dawn. Din hija xi ħaġa li għandna nagħmlu. Però irridu niftakru xi proposti għandhom jorriġinaw mill-Istati Membri jew mill-Parlament Ewropew jekk niġu għal Posted Workers Directive din hija eżempju tal-problema. Jekk se nitkellmu dwar il-konverġenza mingħajr ma nsemmu livelli differenti ta' integrazzjoni, diskussjoni futli. Irridu naraw kif dan kollu jorbot mal-politika ekonomika permezz tas semestru Ewropew stajna nintroduċu indikaturi soċjali fuq l-impjiegi biex nippruvaw naraw jekk il-politika kienet waħda xierqa però mbagħad hemm bżonn tal-pass li jmiss, jiġifieri li noħorġu b'mekkaniżmi li nistgħu nużaw meta l-indikaturi sejrin fid-direzzjoni l-ħażina. Indikaturi soċjali hemm bżonn li jkunu bilanċati kontra l-indikaturi soċjali biex niżguraw li jkun hemm miżuri immedjati li jistgħu jittieħdu meta jkun hemm livelli allarmanti. U hawnhekk jiena Nixtieq inkompli ma dak li qalu kelliem oħrajn. Is-semestru Ewropew irid jinkludi lill-imsieħba soċjali f'kull pass u hemm bżonn ukoll li niżguraw li l-aġendi tagħna ikunu jorbtu ma' xulxin. Hemm bżonn li jkun hemm bilanċ xieraq insomma bejn il-kumitati fil-Parlament li jkunu l-empol u l-Kunsill Epsco m'għandux sempliċement ikun kumitat li ikompli mal-ekofin u dak kollu li joħroġ minn hemmhekk. Diġà passi l-temps, non j'ai demandé. Ara, mela, bizna l-ħin ġifi l-aħħar żewġ interventi li ġobkom jekk ġobkom il-mitaw ruħkom għal minuta biss għamlu sforz. Nikolas Manjos minn Greċja Gwe. Kalispera. Mm, li warrof snar it-tajjeb, sa' niprofa. Nuża minuta waħda. Jina nsegwi din il-proċedura, ma se nibda nibza wis illi ma nafx ma nafux flimma periodu storiku għaddejjin minnu. Jiena smajt sentenzi inkredibbli. Jider li minnix ma jifmux għaliex wasalna f'dan il-punt, għaliex għanna dan il qat kollu. Krizi ġenerali, kif nistaw aħna nelbu għarrizi, u ma najdu xej l-umanità kella kriżijiet oħrajn qabel fl-modi kien hemm il-gwerra, aħna rridu l-istess ħaġa, le, jiena konvint li l-Unjoni ma tridix il-gwerra, ma naħsibx. U allora irridu nifmu għaliex wasalna f'dan il-punt, fej wasalna. Ma nistawx inwaħlu fil-politika ekonomika, din il-politika ekonomika fiha żewġ aspetti. L-ewwel hija kontra il-ħaddiema u tieni tinteressa ruħa biss fil-akkumulazzjoni ta, ta, ta, ta' flus fidejn ftit idejn. Grazzi. Essa intervenzjoni italjan. Kribodo. Grazzi, President, grazzi, kollegi Jiena dalodu ħat nota ta' xieħut mill-kummenti li kellna fil-kumitat ta' xol fil-Kamra tal-Parlament eh, Italjan eh, kellna. U għal din ir-raġuni hawnhekk fil-Parlament Ewropew nixtieq Mm, nitkellem fuq bżon li nħossi li huwa qawwi ħafna għax iridu nimxu f'din direzzjoni. Speċjalment aħna li nħossu li l-Ewropa għandha tkun mibnija fuq il-pakett soċjali, Ewropa tal-popli, iridu naġlu fuq din it-triq u jiena nittama li din id-diskussjoni pożittiva totalment u rajna ħafna pożizzjonijiet espressi li sejrin fi direzzjoni tajba li tkompli anki wara eh, il-rapporti eh, se joħroġ mill-Kummissjoni biex umbat anki fil-Parlamenti Nazjonali inkunu nistaw inkomplu eh, dan l-iskambju. Grazie. Grazzi, mela issa wasanna konklużjonijiet, nirringrazzja lil kulħadd l interventi tagħkom, nirringrazzjakom l-interven minn kull min intervjena eh, l-erba li jintom il-panelist ta' sew rejtuna il-kwalità tal-interventi u tar-rapporti u anke l-interventi ta' naħseb li huma importanti għal dibatti tal-ġejjieni u anke għal azzjonijiet tal-ġejjieni. Allura, eh, ovvjament, eh, ovvjament hemm ċertu divergenzi, ovvjament, għedin hija demokrazija ma fl-istess waqt. Aħna għandna sensira sieħat ta' konverġenzi fil-proposti ta' ħaddieħor. U dik li hija konklużjoni aħna għandna ċertu proposti illi kellna mill-Kummissarju Ewropea tal-Affarijiet Ekonomiċi eh, Finanzjarji Pier Muskovici fuqt laqa ekonomika u soċjali Ewropea. Inħoss li din il-proposta hija interessanti ħafna fid-dibattitu tagħna għaliex qal li minn il-dimensjoni soċjali l-Unjoni Ewropea se tkun mingħajr sajt u mingħajr idej għaliex inkella U importanti li aħna anki fid anniversarju ta' Tratta Ruma nħarsu lejn dak li proponi pala elementi ta' konverġenza ekonomiċi lejn il-direzzjoni ta' fuq li nħarsu lejn stabilizzazzjoni lejn is-sistema ta' assigurazzjoni f'dak li huwa l-qatt għal zona euro li jridu jieħdu l impenji tagħhom f'termin ta' riforma li nirnaħsbu naħsbu fuq il-gvernanza tal-euro. Dan huma kollha elementi li nħoss li huma importanti ħafna fid-dibattitu mela fid-dawl tal-interventi differenti l-interventi bażikament li ħareġ huwa li modell soċjali Ewropew illi realment hija diffikultà li mill-ġurnata mod partikolari minħabba l-kriżi, minħabba in-nuqqas ta' politika tajba u ċertu djufijiet xi politika, minħabba ċertu pressjonijiet u pressjonijiet ġiviri nuqqas ta' gwaljanza il qed naraw il-diviżjonijiet li hemm fis-soċjetajiet tagħna li qed jipperikola il-koeżjoni illi qed tagħmel tal mod illi aħna lkoll eh, jippermettu li nistgħu noffru li ċittadini tagħna perspettiva għal ħajja aħjar għada. Waħda mill-għannijiet, eh, eh, waħda mill-iktar ħaġa li semmejt li essenzjali huwa dialogu soċjali, tisjeħ ta' dialogu soċjali Ewropej u jekk tippermettuli d dialogu soċjali Ewropea ma se jkollu ebda sens jekk inti ma tippermettix li dan iseħħ wara l-ftehim eh, illi jkun hemm azzjonijiet eh, fil-leġislattivi. Allura għandek sensiela ta' elementi li semmew illi jikkonstitwixxu l pilastru tal-ġej soċjali, l-edukazzjoni, l-insaħħu l-investiment, l-investiment ta' kwalità, investiment soċjali u fuq kollox investiment biex nippermettu li jkun hemm il-ħolqien tax-xogħol u allura illi nkunu nistgħu innaqsu il-qat u l politika ta' austerita jridu naraw eżattament kif nistgħu nirranġawha u kif nistgħu nagħmlu tal-imot illi ikollhom situazzjoni aħjar soċjali għadha. Is-sitwazzjoni ekonomiku soċjali qed inħarsu lejn bħala importanti bħal mija neċessità li nissaħħu s-sistemi ta' protezzjoni soċjali li huma tagħna u biex naġixxu wkoll għall isfidi ta' mobilità rigward id-diskussjoni li għandna fir-reviżjoni tad direttiva tal-deployment u staġunar u dinja xi ħaġa importanza dak li huwa il-ħaddima, il-xol transkonfinali u l-ħaddima u kondizjoni ta' xol taħħom. Aħna jridu nipermettu li nerġaw insibu il-fiduċa, l fiduċa li għameħtieġa ma' ċittadini tagħna mal-ħaddima mal-brizi. Għanna la' eh, b'espressjoni li jina nuzaħ ta' spiss imma nħoss li forsi forsi naqra ta' karikatura hija tajba hija l-espressjoni ta' ħtiġa inkredibbli illi aħna bdejna naraw fis tal-pajjiż tagħna fis tal-Unjoni Ewropea aħna qatt ma eh, wasanna biex nikkonstruixxu eh, tax haven fuq l-ideali soċjali hekk kif aħna qatt ma ġejna biex noħolqu eh, tax haven u haven soċjali fuq ideat ekonomiċi u għandek dawn żewġ elementi, il-viżjoni ekonomika u l-viżjoni soċjali ma jistawx imorru kontra xulxin, għandhom jinaqdu u jinaqdu l-interess illi jimotivana jimotiva wieħed u l-ieħor illi huwa il-benessri tal-persuni li jirrappreżentawna. F'kull każ nirringrazzjakom tax-xogħol kollu tagħkom jiena ċerti li hemm ħafna elementi li ħajjinu ħafna għal soluzzjonijiet illi nippruvaw insibu għall isfidi illi għandna qudiemna. Grazzi tassew. Ah et donc enfin, on me tijaj li ħabib tijaj mandom xejdu li ningrazzja l-interpreti għaxxol li id-dedikaw l u nisqu illi minnajr dialogu demokratiku fiħdan l-istituzzjoniet Ewropej tkun xaħġa impossibli minnajr grazzi tassew u lejli tajjeb.